a s druge strane efektivna dodatna vrijednost inicijativa i projekata s potporom EFSU-a. Posebno bih htjela istaknuti važnost suradnje s regionalnim i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama, gdje bi potencijalna sinergija i komplementarnost između projekata ESIF-a i EFSU-a u pogledu potpore održivom ulaganju mogli doprinijeti pružanje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 Europski savjetodavni centar za ulaganja će se nastojati služiti stručnim znanjem Europske investicijske banke, komisije i nacionalnih razvojnih banaka ili institucija. Isto tako, htjela bih staviti naglasak na važnost pružanja ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata, s posebnim naglaskom na malim i srednjim poduzećima, upotrebom javno-privatnih partnerstava i prema potrebi savjetovanjem u pogledu relevantnih pitanja zakonodavstva Unije, naravno uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica sa manje razvijenim financijskim tržištima. Nadalje, Europski savjetodavni centar za ulaganja obavještava komisiju o svim regulatornim preprekama koje utvrđuje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 Thank you very much. Grazzi ħafna, issa. Il-kellim li jmess u għas-survan nissaru jek jirġbok. Grazzi ħafna xtaqt inżid xi ħaġa ma' dan id-dibattitu. Nista' ngħid li dak li nqal mis-Sinjura Bresso Jiena niftakar li kien l-kubissar kajtana li qal illi tkabir li mis ħajkun għas-sena 2018 u jiena kont saqsejtu kemm il-darba meta ħadd waslilna u tatina l-evalwazzjoni. Jiena isna naħsbu qed ntellgħu rocket wara ħames sekondi li nkunu tellajni aħna qegħdin ngħidu li jara bdqa waħda rridu nistendu kollox. Iżda di tista' tkun problematika. Il-Komissjoni Ewropea qegħdin iweduna issa ċertu affarijiet u naħseb li rridu nkunu ċari fuq għadin ħaġa. U parti minn hekk aħna m'għandniex provi rridu narfu li hekk. ħankoblu sejrin hekk forsi nħolqu iktar investiment, iżda ma nafux dan biċ-ċert. U parti minn hekk aħna edna illi fl-ewwel proposta l-additionality ma kinitx inkluża fil-proposta. U aħna zidniha. U kif qal is-Survan Milterbank. Jekk ikollok triq fin-nofsinhar tal-Ġermanja. u ma jkollokx qatt f'dak ir-reġun għalfejn. Għalfej hemmhekk irridu nqisuh bħala żona ta' riskju għoli, u naħseb li fil-kuntest traditionality jiena naħseb li rridu naraw li reġunijiet bħal dawn mhumiex eliġibbli, naħseb li qed nkunu ġentili wisq. Fl-istess ħin qegħdin nitkellmu fuq il-livell ta' riskju. U jekk inħarsu iktar fid-dettal f'nofs il-proġetti m'hemmx affarijiet oħra nistgħu nagħmluhom qabel affarijiet jista' jkun li jkun strument tajjeb iżda issa li jkun hemm reġun ma tieħu iktar flus mill-budget tal-Ewropa. Iżda xorta waħda qegħdin jieħdu flus minn band oħra forsi b'xi maġija mill-Bank tal-Investiment Ewropew jew inkella tnaqqas il-livell tar-riskju. Maħabba li l-istatus tal-EIB tal-Bank tal-Investiment Ewropew qatt ma ħajkun affettwat iżda jekk innaqsu il livell ta' riskju jkun hemm iktar proġetti, naħseb illi tkun laħjar aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu ġifieri analizzaw nanalizzaw dan l-element ta' riskju. Issa fuq il-bilanċ ġeografiku naħseb li hija ħasra minħabba li r-Renjunit qegħdin jieħdu l-iktar l-ikbar ammont ta' proġetti iżda f'daqqa waħda r-Renjunit qed jiddeċiedu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea, aħna rridu l-flus lura iżda huma kienu pożizzjoni u kellhom il-kapaċità li jassorbu l-fondi u oħrajn li hemm minħabba li ma kellhomx dawn il-banek ta' promozzjoni u nkella minħabba raġunijiet oħrajn. U l-aħħar kumment huwa dwar il-fatt li issa għandna proċedura li edha titmexxa fl-istess ħin mal-omnibus. Jekk taqraw l-omnibus tistgħu taraw illi hemm bosta regolamenti legali illi permezz tagħhom l-FC tista' timplementa proġetti ta' koeżjoni mod iktar bilanċat. Iżda jiena naħseb li kienet diġà l-intenzjoni li kien ħajkun hemm kapital privat li ħajtħol fl-ekonomija reali u mhux biss ġejjin mill-politika ta' koeżjoni illi jridu jkopru ir-riskju tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Ma nafx jiena jekk smajt sew l-informazzjoni tal-Kummissjoni. Hemm l-inflazzjoni bħalissa u l-aspett legali u wkoll permezz tar regolament omnibus, ġifieri jekk aħna nippruvaw li kona l-istess approċċ pożittiv fiħdan dik il-proċedura u anke hekk naħseb illi nistgħu ngħidu wkoll li nistgħu nagħdu bl-istess proċess sabek anke fil-Kumitat tal Reġi. l jien les nikkoper magħkom fuq l-emendi, grazzi. The floor is yours. Thank you very much. Grazie a sinja Maletic. Grazie Iva jena bil-perfettament ma dak li għadu kement għallu nishtiq najtu kol il-lan tal-FC fil-bidunet kien il-liżi tal kapacita tal-investiment fl-Unjoni Ewropea kollha u jekk aħna nixtiew nżidu l-kapaċità ta' investiment aħna nafu li qegħdin nimxu fuq l-istess livell ta' proġetti oħrajn li diġà jeżistu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll politika ta' koeżjoni iżda l-problema hija li l-ewwel intenzjoni tagħna kienet illi mhux li jkollna dan l-overlap minħabba li l-Kummissjoni Ewropea kif qalu ħafna minnkom qalu li ħajfinanzja l-proġetti ta' riskju kollu issa jekk inħarsu lejn il-proġetti illi ħajkunu finanzjati permezz tal-FSIM nkunu nistgħu naraw illi hemm ħafna proġetti ta' toro, eh, ta' ferroviji, ta' mini u anke proġetti pubbliċi oħrajn. U ma naħsibx li din hija xi ħaġa li aħna ridna niksbu mill-FC minħabba illi l-FC jinvesti fl-istess eh, proġetti bħal proġetti ta' koeżjoni iżda aħna bżonn ta' investiment band oħra. Għanna l efsi li qiegħed jappoġġa dawn il-proġetti li fl-aħħar mill-aħħar nafu li mhumiex ħajntużaw il-fondi ta' koeżjoni iżda il-fondi tal-FC. U naħseb li mħabba fekk ħajkon iktar konfużjoni u għalhekk irridu neħdu azzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Grazzi ħafna, Signor President, jena naħseb li palissa għetna li nitkellmu fuq kif għawek fl-Europa tista' tam nistgħu nagħmlu investimenti iktar possibbli. Naħseb li xi ħaġa pożittiva li aħna nitkellmu dwar dan il pont naraw jekk huwiex possibbli li jkollna eh, l-investiment, jena nishti illi nitkemmu fuq l-lat pozittiv minħabba li għatajjab li nirriflettu daqxejn iktar fuq eh, il-fattu l-bżon l-Europa għandha tinvesti iktar, jena nasib ma nix nkunu naif. Naħseb li meta nisimgħu din id-diskussjoni kunu qed nifhmu wkoll illi l-EFSI huwa proġett illi qed jiżviluppa b'mod differenti minn dak illi aħna konna qed nimmaġinaw. Jiena naqbel mal ma' Sinjora Maritovic u ma' Silvan Nisoloj u li jasbu li fil-fatt illi l-EFSI jgħat joħloq overlap u jgħat jinvesti fi proġetti fejn aħna kellna il-fondi strutturali illi kienu diġa investiti hemmhekk. Jina naħseb illi jekk l-efsa jkompli jiżviluppa b'dan il-mod, allura ħa naslu sabiex niddeċidu dak illi aħna dejjem nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Aħna mhux ma naħsibx li rridu nikkritikaw biss l-FC iżda rridu nħarsu lejna nfusna u ngħidu illi aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nimplementaw aħjar l-infiq tal-fondi strutturali. Umbat jekk naraw illi l-affarijiet inbidlu min-naħa tal-FC aħna rridu naraw kif nistgħu verament nifaċilitaw il-proċeduri ħalli l-fondi strutturali jkunu tajbi, jkunu implementati tajbin u għaparti minnek, il-ċittadini ma jafux eżattament ċet nifinanzja permezz tal-fondi strutturali. Zgur li jek tmorru saqsu l-nies fit-toru ma tirċivux tweġiba, ħna rridu nikkomunikaw ma' ċittadini u lil dawk li qegħdin jibbenefikaw jew jixtru jipparteċipaw jibbenefikaw minn dawn il-fondi illi dawn il-fondi jeżistu li fil-fatt hemm dan il-bilanċ illi fil-fatt aħna qegħdin nippruvaw nippreservaw illi permezz tal-fondi strutturali ninvestu f'dawk ir-reġuni li l-iktar għandhom bżonn. Iżda jiena naħseb illi naħseb li tkun xi ħaġa tkun xi ħaġa ta' sara u ta' dispeċjalna jekk l-efsi joħu l-post tal-fondi strutturali. Is-Sur Buda. Grazzi ħafna minn għandi xalfejn għasab nitkellem fit-tul mħabba l-kollegi spiegaw sew is-sitwazzjoni li nsabu fija bħalissa u l-kunċett oriġinali ta' dan il-fond ġifiri kien fond l-FCSU biex nippruvaw nattiraw kemm jista' jkun investiment minn is settur privat iżda dan lan ma kienx. Milħu, iżda aħna nixtiequ nkun nafu tal-Kummissjoni Ewropea x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom x'bessibhom jagħmlu allura ħajkun hemm minflok il-fondi ta' koeżjoni il-fondi tal-politika agrikola komuni li ħajintużaw għall-FC ma naħsibx li minflok il-fond ta' koeżjoni għandna nistgħu naċċettaw li jkun hemm dawn il-fond tal-FC illi m'hemmx aċċess faċli għal speċjalment tal-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa u jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni Ewropea wkoll minħabba li diġà aċċess għal dawn il-proġetti iżda mhux għall-pajjiżi kollha u jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata naħseb li nkun nistgħu nindunaw biċ-ċar x'huma dawn il-fondi x'ġara minnhom u għalfejn dawn il-fondi ma waslux fil-pajjiżi tal-Lvant minħabba li ma kienx hemm tejja tajba biżżejjed aħna ma nistgħux naċċettaw illi l fondi tal-Politika Agrikola Komuni wkoll jispiċċaw bl-istess mod. Grazzi ħafna. Dan huwa dibattitu ferm interessanti u naħseb r responsabilità tal-Kumitat Reġi tinħass ħafna u hija kbira minħabba li aħna rridu nsemmu niddiskutu dak kollu li jissemma llum. Issa nixtieq li nistieden ir-rappreżentant tal-Kummissjoni, is-Sinjura Hauptmeier, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Membri onorevoli, l-ewwel qed nirringrazzjakom ta' din id-diskussjoni verament interessanti. Umqanqla u grazzi wkoll tal tagħtu l-opportunità lill-Kummissjoni sabiex titkellem. Matul din diskussjoni aħna ħadna nota tal-punti kollha li intom semmejtu matul il-laqgħa tal-kumitat tagħkom u anke tal-punti li intom semmejtu fl-abbozz tal-opinjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni li nestendu l-EFSI u nestendu wkoll is-setat u l-kompetenzi ta' fejn investu l-efsi jena naħseb li dan għandu jitqis vizavi l-evalwazzjoni diġa saret u anka l-implementazzjoni tal-efsi. Sissa, diġa saru evalwazzjonijiet tal-efsi saru tlita fil-fat kienem evalwazzjoni li saret minna tal-Komissjoni Ewropea. Dawn it-tlita nsi saru eh, pubbliċi kien hemm evalwazzjoni min-naħa tal-Bank ta' Investiment Ewropew u evalwazzjoni indipendenti mis-settur propju li saret minn Ernst Young. U naħseb li dawn kollha evalwazzjoni li aħna nistgħu nużaw fil-proċedura, fid-diskussjoni ħalli niċċaraw ħalli naraw biċċar x'inhu huma l-affarijiet dik hija xi ħaġa li jiena xtaqt ngħidha. Mela ejja nżommu f'moħħna dak illi aħna lħaqna sissa dan l-aħħar sena u nofs. Jina naħseb illi minn l-aħħar tas sena 2016 il-Kumitat FC ħareġ ċertu uh, impenni għal operazzjonijiet li kellhom kollhom total ta' 164 biljun euro fl-istati membri kollha ġifieri iktar minn nofs 315 biljun euro li kellhom jintafqu fi tliet snin u dan għandu jibbenefika 388.000 kumpanija sardu daqs medju fl-Ewropa, allura jiena nixtieq nisaqfu l-fatt li l-FC għandha lan illi tinvesti 315 biljun fl-ekonomija reali fl-istess ħin qiegħda tipprova zid kemm jista' jkun investiment fis-settur privat u dan huwa l-iktar qan ewlieni għall-FC. Aperti minn hekk nixtieq nisħaq ukoll fuq il-fatt li kien hemm numru kbir ta' proġetti illi kienu ta' benefit ta' beneficju skużawni għal bliet Ewropej fl-Italja kien hemm ħafna appoġġ għal proġetti ta' svilupp tal-networks ta' distribuzzjoni tal-elettriku u tal-gas u anka impjanti ta' ġenerazzjoni tal-elettriku fi zona ta' Trento kien hemm ukoll ħafna eh, investiment anke fil-Polonja f'Poznan u anka għandna ħafna eżempji oħrajn fejn li tistgħu issibuhom fil-sit tal-internet tal-Bank tal-Investiment Ewropew tistgħu ssibu dawn il-proġetti kollha fuq is-sit tal-internet tagħhom. Ġifieri din l-informazzjoni pubblika jiena naħseb li permezz tal-istrumenti finanzjarji u l-grants tal-Fondi Strutturali Ewropej dawn jimxu jitfit mal-fondi tal-EFSI sabiex nilqu l-anijiet komuni. X'inhu ma l-anijiet komuni? Iktar investiment, iktar tkabbir ekonomiku, iktar ħolqien ta' postijiet ġodda tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll ngħidilkom bi pjaċir kbir li aħna diġà rajna li kien hemm ċertu konklużjonijiet tajbin. Kellna proġett eh, fi Franza li jismu tari u f'Kaler li fil-fatt għandu l-għan li promovi il- l-użu tal karbon u enerġija aktar nadifa u għanna wkoll parteċipazzjoni ta' investiment minħat tas-settur privat. Nixtieq ngħid ukoll il-Kummissjoni ilha tipprova toqgħod t attenta għal tip ta' kritika li konna nirġivu fuq l-FC u l-mod ta' kif kienet jitħaddem dan il-fond u għal din raġuni il-Kummissjoni tixtieq li tindirizza din il-kritika u qegħdin nipproponu ċertu affarijiet li għandhom jitjiebu. Ħanejdilkom x'inhuma l-ewwel net. Il-proposta tiffoka ħafna fuq it-tisħieħ tal-implementazzjoni tal-fondi tal-FC fil-reġuni li huma inqas sviluppati u l-iktar zvantaċċati ġifiri b'mod konkret il-Kummissjoni edha tipproponi li namlu iktar enfasi fuq li li assistenza teknika fuq il livell tal-Istati membri permezz tal-, -istati membri, permezz tal l-Advisory Hub tal-Bank tal-Investiment Ewropew apparti minn hekk aħna nixtiequ li nikkontribwixxu b'mod attiv ħalli bekk nappoġġaw diversifikazzjoni settorjali tal-efsi billi aħna natwajnuna anka għal dawk li għedin ħejju proġett sabiex jippreżentaw għal poċ tal-efsi u eċċetra. Għanna diġà konna attivi ħafna fuq livell lokali għal ċertu proġetti speċifiċi iżda l kummissjoni tixtieq illi tkun iktar preżenti fuq livell lokali permezz ta' sħubijiet ma' banek ta' promozzjoni nazzjonali u anke f'ċertu reġuni fejn verament hemm bżonn l-appoġġ tal-FC. Apparti minn hekk aħna konna qegħdin nipproponu li konna lotja ta' għajnuna illi tingħata anke fuq il-livell tal-pjattaformi. Issa fuq il-dawn iż-żoni jiena nixtieq ngħid illi aħna proponejna li nżidu l-appoġġ għal dawk il-reġjuni li forsi mhux ħajkunu koperti mill-approċ ġenerali tal fsi il-proposta bessiba wkoll illi semmi b'mod espliċitu l-proġetti agrikoli tal-akwakultura u tas-sajt ukoll bħala proġetti li se jkunu koperti mill fsi Il-Kummissjoni proponiet ukoll li aħna nevitaw li nappoġġjaw biss eh, proġetti ta' torra sakemm ma jkunx hemm bżonn ta' appoġġ ħalli bekk aħna nappoġġaw il-proġetti ta' koeżjoni. U naraw li jkun hemm proġetti li jinkludu mill-inqas pajjiż wieħed ta' koeżjoni. Apparti minn hekk il-Kummissjoni tixtieq illi tsaħħaħ il- lat tal-additionality li huwa verament punt importanti fil-kuntest tal-FC aħna rridu u nagħmluha namlu ċara illi permezz ta' dawn il-proġetti aħna nixtiequ l-indirizzaw nuqqas ta' investiment f'ċertu zoni billi nifukaw iktar fuq il-kriterji ta' eligibilità u aħna qegħdin nipproponu li noħorġu b'definizzjoni iktar preċiża ta' additionality ta' dak li huwa mitqies li imur um, lilin flimkien ma dawk il-fondi li diġa qed ikunu investiti. Aħna nafu li hemm ċertu problemi wkoll biex nippruvaw nippromovu dawn il-fondi. Il-trasparenza huwa element importanti ħafna li s-samma bosta drabi. Dan huwa punt li aħna ħanisqu iktar fuq u ġifiri l-proposta tal-Kummissjoni edha titlob mill-Kumitat tal-Investiment fejn hemm ħafna esperti fil-panel tiegħu li jieħdu deċiżjonijiet fuq lotja tal-garanziji li permezz ta' dawn il-garanziji tuża l fc aħna qegħdin nipproponu li dan il-Kumitat tal-Investiment għandu jispjega fid-dettall għalfejn kull proġett fuq baż individwali kien appoġġjat permezz tal fsi u kif dan il-proġett ukoll jizomma mal-kriterji illi kellna. Jiena nixtieq ngħid ukoll li kombinazzjoni iktar faċli tal-EFSI flimkien ma' fondi oħrajn strutturali huwa wieħed mill-għanijiet tat-tieni proposta tal-EFSI. Dan huwa punt li huwa indirizzat fit-tieni proposta tal-Omnibus illi bessiba temenda il-regolament bażiku għal fondi strutturali u aħna bessibna nirregolaw ukoll ċertu kombinazzjonijiet ta' użu ta' fondi differenti fl-istessin. Jena nixtieq ngħid ukoll li jekk ikollna pjattaformi ta' investiment kemm jekk dawn ikunu nazzjonali, reġjonali u nkella transkonfinali dawn ħajkunu ta' priorità kbira ħalli bekk aħna ngħinu l ċertu reġuni u l-bliet u aħna qegħdin naraw li bħalissa tikonna l-ewwel pjattaforma li qed tkun infassla u din ħad tkun xi ħaġa importanti ħafna għalina. Ħantem l-intervent tiegħi billi ngħidulkom illi jiena nittama illi wara li l-ekofin jappoġġaw u jadottaw il-rapport ġenerali tal-FC inqas minn tliet xhur wara l-proposta tal-Kummissjoni, aħna kun nistgħu wkoll naġlu bl-adozzjoni anke fil-Parlament Ewropew ġifieri jiena nittama li nistgħu nilqu ftehim mal-Kunsill qabel is-sajf. Membri onorevoli naf li tkellimt fit-tul, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you, thank you very much. Ms. Bresso, would you like to take a floor? Grazzi ħafna, signora Bresso. Grazzi, grazie President. Jiena smajt eh, b'attenzjoni il-kummenti tal-kollegi. Mux kolla huma jidħlu fil-kompetenza tal-kumitat tagħna għax aħna qegħdin nagħtu l-parir tagħna lil Eh, żewġ komitati principali kon u budget. Allora ħna rridu nirrispettaw il-kompetenzi tagħna. Però għandi eh, it-telefon tas sinjura Bresso qed idoq u tiskuża ruħha. Issa tfejt il telefon skużawni. Nixtieq nagħmel komment l kienet probabli l-ewwel strument illi l-Unjoni Ewropea kella biex biex tejn l-investimenti privati, aħna maħniex qed nitkellmu fuq l-investimenti pubbliċi, anki jekk wara mbagħad iffinanzjat eh, e, l-investimenti pubbliċi. Ħlief il-fondi strutturali illi meta bdew kienu marbutin biex ikun hemm konverġenza bejn l-ekonomiji. Iġifieri ġiet użata biex tgħin il-pajjiżi żviluppati fi kriżi. Mbagħad il-fondi strutturali għax bil-fondi tal-kompetitività eh, inkludejna anki eh, appoċ għal żoni sviluppati għax jista' jkun hemm bżonn eh, appoġġ appoċ għall investimenti anki pubbliċi Però dejjem biex innaqsu id-differenzi bejn partijiet tal-Unjoni Ewropea, ġvir konverġenza. L-EFSI għall-ewwel darba ammettiet illi il-politika li tirrifjuta l-għajnuna tal-Istat meta il-kumplament il tad-dinja dejjem jagħtu għajnuna mill-Istat, Eh, dan l-approċ mhuwiex xiera u għamlu l-ewwel proposta illi kienet ma kienx biżejjed illi ikun hemm appoġġ għall-investimenti speċjalment dawk privati biex tippermetti illi ċerti livelli ta' investimenti jihdu anki riskju fidejhom għaliex l-Ewropa għandha bżonn iżid l-investimenti, għax nafu li l-investimenti bil-krizi fl-Europa ikrollaw e u l-efsi parzialment e permettit illi nimlew dan il-vojt. Mela, mela rridu noqdu attenti li aħna ma narmux il-vantaġġi flimkien ma l-izvantaġġi. Aħna e ġifiri għonek edin mux biss nappoġġaw dawk l-investimenti privati ma anki eh, pubbliċi anki dawk eh, privati. Allora ma nistawx najdu li eh, kanċellaw l fc Ema dan u żball għax il-privati mux bizzejed biex nerġaw nerġaw innidu l-Europa. Ah, dan huwa strument importanti u rridu eh, u rridu nestendu l-potenzjal ta' dan l-istrument għax mhux se jkollna eħor. u nadattaw ukoll għall-ekonomija għadni kullħat kollu kem maħna, anki f'dawk l-ekonomiji illi ma xjużaw dan l-istrument. Allora u importanti li verament nibdew l-assistenza teknika u la jnuna biex noħolqu pjattaformi nazjonali u banek pubbliċi biex ikunu jistaw jgħinu l-investimenti. Però hawnhekk aħna maħniex qed nitkellmu biss fuq l-investimenti pubbliċi, ma l-iktar fuq l-investimenti privati. Fl-Ewropa kulħadd qed ifaddal, però dan it-tfaddil mhuwiex qed jitraduċi ruħu fl-investimenti, allora ningħatu garanzija għal Eh, riski li wieħed jista' jagħmel l-investimenti privati huwa essenzjali. Il-problema huwa illi e, ma nistawx aħna nikkritikaw u ngħidu le, imma rridu naraw kif nistgħu nużaw aħjar, kif nistgħu nafaċaw il-problemi speċifiċi dan huwa lan illi jiena nara hawnhekk għax aħna ma nistawx nikkanċellaw l-idea illi l-Europa għanda tiġi mejjuna fl-investimenti. Aħna l-Komitat illi naħdmu fuq il-konverġenza bejn l-ekonomiji inqas onja u dawk iktar onja fl-Europa irridu naħdmu fuq il-proposta biex dawk illi rnexxilhom jużaw dawn il-fondi ikunu jistaw jużawhom anki għal eh, fondi privati u bekk billi naħdmu fuq ċerti oqsma. L-ewwel net, per eżempju, illi ma rridux nitkellmu fuq il-kwota hawnhekk imma fuq il-bilanċ territorjali. Ġifieri rridu wessaw l-użu imma blajnuna diretta għalix l-esperienza tagħna tajt li mhux biżejjed il-klim, irridu anki noħol u l-istrumenti biex jagħmluh dan. U l-istrumenti huma lajnuna għal l-pjanar imma anki Eh, lajnuna għal ħolqien ta' strutturi illi fil-pajis se jkunu hemmhekk bħala intermedjari għax il-pjattaformi nazzjonali huma importanti ħafna għax huma jippermettu illi jgħinu il-dawk li se jippreżentaw il-proġetti. Naturalment anki proġetti transkonfinali. Dawn huma importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. U ta' min wieħed jiżviluppaw nati żewġ risposti għax naturalment nistgħu niddiskutu aħjar meta naslu biex niddiskutu fuq l-emendi. Però irridu nikkonċentraw ruħna fuq il-kompetenzi tagħna għax hekk aħna noħorġu mill-kompetenzi tagħna il-kumitat prinċipali għajdunna li dina miex kompetenza tagħna u iwaqfuna kif nagħmlu aħna wara kollox. Issa fuq l-emendi illi eh, fuqhom kien hemm mistoqsijiet speċifiċi fuq il-kollega fuq l-emenda numru tlieta. Jiena naħseb illi huwa żbaljat illi nillimitaw roħna għall-infrastrutturi fiżiċi jew servizzi marbutin magħhom. Aħna rridu nitkellmu fuq infrastrutturi fiżiċi manki mhux fiżiċi għax pereżempju. eżempju Eh, anki dawk intangibli, eh, per eżempju networks, IP networks, anki dawk forsi l-lumu maktar importanti minn dawk li huma tangibli. Issa il-fat illi il-rabta għadda tkun bejn eh, iktar minn stat membru wieħed, jina nuża terminu transkonfinali jew jew najt iktar minn stat membru wieħed l-istess ħaġa. Umbat fuq l-emenda 10. Propju mħabba li jina naħseb, mħabba fil-fat li jina naħseb illi il-finanzjament tal-toro eh, tal-motorways ħlif meta jirrigwardaw il-pajizi tal-fond ta' koezjoni. Huwa importanti illi nfakru hawnhekk l-element tal-falliment tas suq u anki l-addizjonalità. Hawnhekk qed ngħidu illi dawn it-toro fil-pajjiżi ta' koeżjoni jistgħu jiġu anki finanzjati mill-fondi strutturali. Allora dak li ngħid jien ma rridux aħna neħu lajnuna mill-fondi strutturali imma biss meta jkun hemm elementi ta' falliment tas suq jew meta jkun hemm xi addizzjonalità li nistgħu nuru għaliex kif qalu ħafna nies aħna ma rridux innaqsu mill-rwol uh, ewlieni tal-fondi strutturali fil-tnaqis ta' divergenza, fil-konverġenza, fil, fil ġifiri. Aħna naqblu kollha illi l-efsi miex edem biex titħol flok il-fondi strutturali. L-an tal-fondi strutturali huwa biex jifinanzjaw l-politika ta' żvilupp reġjonali, mhux ta' proġetti u mhux biss imma e, il-maġġoranza ta' dawn il-fordi huwa biex ir-reġuni, mhux il-pajjiżi, ir-reġuni jers u lejn e, e, tejbu l-ekonomija tagħhom. Ġifieri hawnhekk eh, hemm bżonn ta' għajnuna lil politika ta' żvilupp. L-ebda reġun ma tiżviluppa mingħajr ma jkollha pjan politiku ta' żvilupp. U ma ridux assolutament nużaw lefsi efsi għal politika mhux xierqa, pereżempju dawk ta' konverġenza li rigwardaw l-pajjiżi ta' konverġenza kohezjoni aħna naqblu perfettament imma e, mhux propju llum se konna e, il-ġlida hawnhekk qed nitkellmu fuq l-evoluzzjoni tal-EFSI li għandha timxi lejn kapacità ta' għajnuna ta' pajizi li jridu jamlu politika ta' konverġenza. Irridu billi nżidu b'din il-politika u dan huwa messaġġ importanti li jridu nagħtu. Aħna inħossu illi l-EFSI u il-fondi strutturali jistaw jaħdmu fl-imkien, imma mux billi wieħed jidħol flok liħor, imma billi jgħinu l-xuxin u jsaħħu il-fondi strutturali li mandomx kapacità l-potenzjal jew li ma jistawx jifinanzjaw proġetti privati għax bil-fondi strutturali ma jistawx jiġu finanzjati l-proġetti kbar. U allura f'dan il-kas il-proġett privat illi huwa konverġenti ma anki ma proġetti pubbliċi jista jiġi finanzjat mill-FC waqt illi dawk pubbliċi jistaw jiġu finanzjati mill-fondi strutturali. Ma flimkien jaħdmu tajjeb fuq aħna rridu naħdmu fuq dan biex jinħolqu il-konverġenzi bejn iż-żewġ fondi u mhux kompetizzjoni bejn bejnietom. Jiena naħseb, imma bat naraw blemendi, naħseb illi il-messaġġ illi fil-fatt eh, huwa e, preżenti fil-parti bil-miktub tal-test eh, imma u huwa ċar dan il-messaġġ. et nara l-President qed jagħmel qed tagħmel sinjal li ili ħafna nitkellem, però mbagħad nitkellmu fuq dawn il-punti illi jiena ma semmejġ Grazzi. Grazzi. Diskussjoni interessanti. Però ħadna ħafna ħin iktar mill-li stennejna. Di il-ħinu importanti ħafna, nishti fakar il-kolħat illi il-iskadenza għall-emendi fuq l-opinjoni hija l-ofsenar ta' 13 ta' jannar, ta' 30 ta' ta' 30 ta' 30 ta' jannar, 32 ta' jannar. Issa nimxu fuq il-punt li mis l-agenda unat il-mikrofonu li sur Buda biex jiprezenta skambju ta' opinjoniet fuq il-vizjoni tal-rapport fuq l-involviment ta' sħab u l vizibilità fil-prestazzjoni tal-fondi strutturali u ta' investimenti Ewropej. Il-mikrofonu fidek, sur Buda. Grazie. L-għonet nishtiq nirringrazzja lil dawk il-kollegi kollha illi l-kollegi kollha eh, illi femu li u importanti li nitkellmu fuq dan il-suġġett, eh, speċjalment Lambert, għax u importanti li kollha flimkien aħna nkunu nistaw insibu modi ġodda biex namlu politika anki konsolidata tal-politika Ewropew. U nibdew bil-bazi illi jista' jkollna Ewropa qawwija. Aħna jista' jkollna Unjoni Ewropea qawwija, ma nistgħux ikollna Ewropa qawwija mingħajr pol politika ta' koeżjoni qawwija. Il-politika ta' koeżjoni hija l-iktar strument importanti ta' investimentu tkabbir fuq livell tal-Unjoni Ewropea kollha kollu komu. 351 biljuni ta' intervenzjoni, ġifiri 15% tal-investimenti pubbliċi tal- u fċerti stati membri waslu anke għas 60% strument politiku ta' kohezjon. Fil-fat kien utli u effiċenti biex il-fondi inkunu nistaw nibatuhom lejn il reġuni iktar foqra. U lan u għalli naqsu differenzi bejn il reġuni differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-politika ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għandhom patt għandhom impatt fuq il-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U minkejja dan, sfortunatament, mhux dejjem però waslu għal prassi biex imbidlu il-ħajja ta' ċittadini wara l-użu ta' dawn il-fondi. Il-perċezzjoni tal-effettività tal-politika reġjonali skont l-Eurobarometru tal-2015 huwa illi hemm terz biss tal-Ewropej li huma eh, koxenti tal-effettività. U aħna edin niproponu modi ġodda biex insaħħur il vizibilità ta' dawn il-proġetti. Allora aħna nixtiequ neżaminaw l-esperjenzi reali u nikkontribwixxu għal iktar viżibilità tal-użu tal-fondi ta' investimentu. Fl-istess ħin aħna nipprovaw nimpostaw biex il-politika ta' koezjoni wkoll norbtuha mal-politika lokali biex id-deċiżjonijiet iġi fuq livell eh, lokali kun iktar effiċenti u anki na nisħu fuq l-iżvilupp eh, tal-governance iktar ta' parteċipazzjoni. U rridu nagħmlu komunikazzjoni tal-performance ta' dawn il-fondi biex il-valur mizjuti kun iktar viżibbli. U eh, rapport anke se jitkellem fuq kif nistgħu nżidu l-impatt tal-komunikazzjoni bil-pjattaformi l-social media illi illum qed jiġu użati ħafna. Hemm bżonn insibu modi ġodda ta' tkabbir ta' responsabilità komuni kemm vertikali kif ukoll għal kull livell ta' governance u nisħaq billi inġibu fl-imkien il-partijiet kollha interessati fil-istadi kollha marbutin mal-politika ta' kozjoni. Jien naħseb li importanti ħafna nixbdu attenzjoni specialment minn dawk li jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Li konna politika importanti ta' kozjoni għax huma dawn il- dawk li qed jibbenefikaw minn din il-politika u bżonn insibu wkoll modi fuq kif nistgħu ninvolvu eh, ċittadini fil-proċess anki ta' konċel konsultazzjoni pubblika u biex ikun hemm anki aċċess għal networks ta' tixrid tal-informazzjoni. U għandna żewġ suġġetti importanti illi il-metodi ta' komunizjoni jisiru iktar effiċenti u fl-istess ħin anke intensifikaw il-parteċipazzjoni tal-imsieħba bil-insaħħu rwol tagħhom fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. U hawnhekk nisħab fuq il-fatt li l-istruzzjoni Ewropea jridu jżidu l-isforzi biex isaħħu eh, l-attrazzjoni tal-finanzi tal-finanzjamenti mill-Unjoni Ewropea barra minnek qed naraw anki illi ħafna stati et jilmentaw minn eh, processi da xejn waħda komplikati għall-aċċess ta' dawn il-fondi u ħafna drabi mhux kulħadd jirnexilu jisfruttom. L-autoritajt nazzjonali għandhom l-obbligu illi jadattaw dan għal realtajiet lokali U dan rridu namlu aħna biex nifacilitaw l-aċċess għal finanzjament. U l-autoritajt ta' management għandhom propju dan il-ħidma li jisibu strumenti iktar xierqa. Aħna qegħdin naħsbu fuq tisħiħ ta' rwol tal autoritajt reġjonali fil-politika ta' koezjoni. Kif billi anki nsaħħu eh, l-imsieħba soċjali u ekonomiċi biex iżidu l-viżibilità. U mbagħad ħaġa importanti ħafna li kulħadd jaf hawnhekk hija il-fatt li għandna naslu għal riżultati konkreti. Hemm bżonn ikun hemm komunikazzjoni fl Ewropea li għad ramlu revizjoni biex il messaġġi jisiru b'mod konċis li jkunu mifuma mill-ċittadini Ewropej. Un niftaħ parentesi biex nisħaq fuq il-fatt illi għal ċerti proċetti illi huma inqas minn ċerti ċifri memx għalfejn issir din il-pubbliċità u maftit ftit marufin. Però ħafna minnhom ħadd ma jaf għom li ġej minn dawn il-fondi. il kommissjoni Ewropea għandha tagħmel studju komplut fuq il-komunikazzjoni ta' rizultati. u ċittadini Ewropej iridu jifmu fil-prassi dawn il-rizultati. fuq din ir-rabta bejn l-investiment u l-arfin tal-fatt li l-investiment ġej minn europa għatna minna ta' ċittadini. Per eżempju, fil-Brexit, id-9 bis biss eh, ta' ċittadini li ġew mistoqsija fl-Eurobarometru kienu jafu bl-investimenti tal-Unjoni Ewropea fil polonia hemm perċentwali ta' ċittadini li huma informati. Però nistgħu ngħidu li m'hemmx mudell wieħed ta' komunikazzjoni rridu nadottaw il-messaġġ għal karatteristiċi tal-pubbliku differenti minn pajjiż għal ieħor. Urridu uh, eh, fuq dak li għandu x'aqsam Eh, u importanti li nizviluppaw strumenti ta' komunikazzjoni u skambju ta' informazzjoni bejn mill-bidje benifika u anki u l-autoritajiet. U dan għandu jisir fi żmien qasir l-istrumenti ta' koesjoni jistaw ikunu ċentri ta' ġbir ta' informazzjoni u Bekk l-autoritajiet ikunu jistaw jisegwu iktar faċilità l-proċess ta' ġestjoni u jistaw jaraw li huma l-punti fejqet iġu blokkati dawn il-leġislazzjonijiet. Fuq it-tieni punt fuq il-parteċipazzjoni u partenariatu, partenariat, Irridu inżidu l-parteċipazzjoni tal-autoritajiet lokali fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Hemm bżonn illi jiġu jiġu imwetqa sistemi ta' eh, involviment iktar wisa minnaħa tal-lokali u anki budgets għandhom jikontribwixxu għal eh, responsabilità aktar wisa' Irrid ikun hemm involviment l-iktar wiesa possibbli tal-komunitajiet fuq dak li għandu x'aqsam mal-aċċess għal fondi u dan nista' nagħmluh billi inżidu l-attrazzjoni tal-konsultazzjonijiet pubbliċi biex bekk ikun hemm iktar l-iktar numru wiesa possibbli ta' ċittadini li jieħdu sem fuq il-tisħiħ ta' rwol tal-imsieħba rridu nikonsidraw illi irridu nsaħħu ir-rwol ta' imsieħba ta' partner f'dan il-kas u għandu jkun hemm responsabilità komuni fuq l-investimenti strutturali hemm bżonn insaħħu il-governance bot effettiv fuq livelli differenti u dan huwa neċessarju biex inkunu nistgħu naslu riżultati aħjar fuq il fil-post. U dawn l-imsieħba għandhom jikontribwixi biex ikun hemm iktar investimenti e kooperazzjoni bejn l-autoritajiet lokali eh, fl-ibliet u anki fil-kampanja, waslu għal riżultati li waslu mill-sinerġija ta' fondi. U waslu għal zida għal fatti li kienem iktar opportunitajiet. Kienem sinerġija tal-fondi. Kif rajna u kol fil-punt ta' qabel. Jiena nistenna il-pariri kom ukoll, jina nerġanajt il li jiena konvinta li flaħar se jkun rapport li nkunu nistgħu insaħħu il ruol tal-politika ta' kumit ta' koezjoni. U bekk ikonna anki invizibilità aktar għawija. Mela, dan il-rapport f'Marzu u sa' nivvutaw issa f'Mejju, l-iskadenzi f'Marzu. Issa nagħti il mikrofon il koordinaturi u nitlobkom titkellmu fil-qosor għax issa l-ospitu li miss il-presidenza Maltija diġa qed jistenna barra. Mela, signor Ġufrida. Grazzi, President. Iva, niprofa nitkellem fil-qosor. Ma nistax ma najċ illi fl-aħħar l-aspett fuq kif se nikomunikaw il-politika ta' koezjoni qed issir importanti kif jistħoq ilha. Per eżempju forsi kien imħabba l-Brexit, però eh, wasal għal biex naraw illi hemm ħafna nies li ma jafux tfisser il-Ewropa għal-ċittadini tagħha, anki il-Kommissjoni fl-aħħar qiegħda eh, tirfina it-teknika ta' komunikazzjoni. Għaliex il-politik, għax il-Kommissjoni Ewropea jonfqu terz tal-budget tagħha għal politika ta' koġjoni ħafna ċittadini ma jafux laqas tfisser. Għal daqstant hemm void kbir x'nimlew. U biex nirrispondu għal din il-mistoqsija, il-Kummissjoni Ewropea wkoll bdiet eh, proġett kozifaj li ġib flimkien istituti ta' riċerka, aġenziji ta' informazzjoni, universitajiet biex jaraw il-rabta bejn is-sentiment ta' ċittadini Ewropej u politika ta' koezjoni. Il-proġett għandu ma' spiċax, e, għatem istaħarriċ parzjali, pero hemm diġa riżultati illi bħalissa qed jiġu prezentati anki għall attenzjoni tagħna wieħed minnhom daw huwa l-passaġġ li jgħid illi skont is-sentiment komuni wieħed l-ikbar suċċess tal-Unjoni Ewropea huwa propju dak illi wasal għall abolizzjoni tar-roaming Aħna nafu kemm kien importanti dan din il-kisba, il però nafu illi illi anki wkoll u għaterz biss illi morru uh, eh, u jivvjaġġaw f'pajis ieħor darba fis-sena biss normalment għal vakanza. Aħna ma nistawx naħsbu illi provvediment għastek importanti illi nafu kemm hija l-importanza kemm hija importanti, ma nistax ma naħsibx li din għandha tirrappreżenta l-importanza tal-Unjoni Ewropea u anki il l-effett eh, fuq iċ-ċittadini kollha. Mill-riċerka u koll jider u għal u koll Buda li Brussel tista titkellem u tikkomunika biss ma' kwart ta' ċittadini Ewropej. U, eh, u fil-fatt dawn huma Eh, il-kwart eh, ta' ċittadini li huma iktar għandhom edukazzjoni u li vjaġġaw u jitkellmu iktar minn lingwa waħda. Allora min irid japplika eh, din il-politika ta' koezjoni? Bil-istrument ta' sussidjarjetà huwa ħaġa tajba li l-istrumenti jingħataw lill-awtoritajiet lokali. Imma anki il-membri tal-Parlament għandhom jgħinu Eh, għandhom uh, ikollhom, kull suġġett għandu jkollu target differenti uh, u għandhom jibdew kampanji ta' informazzjoni għal suġġetti differenti b'targets differenti. L-onet dawk li jibbenefikaw minn dawn l-investimenti, dawk li jistaw jihdu sen fil-programm, imbagħad iċ-ċittadini stess għandu jkun hemm appuntamenti fissi bħal meta jintnidu programmi li tagħmel il kommissjoni li jisiru fi Brussell u dana għandhom jisiru anki fit-territorju, bżon namlu dialogu kontinu, namlu appuntamenti ċikliċi biex bekk il-pubbliku ikun jista' jiġi għax e, e, il rapport ma' l pubbliku huwa propju dan li ninformaw il-pubbliku u namlu iktar responsabli e, bħat trasparenza imma anki il-komunikazzjoni pubblika u l-impenn mal-ċittadini hija ħafna iktar qawwija u tagħti riżultati tagħha. Dan ma jfissirx li l-amministrazzjonijiet għand dan jfisser fil-fatt li l-amministrazzjonijiet iridu jaħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea u li għandha propju viżjoni iktar wiesa fuq dak li qed jiġri fil-pajjiżi membri kollha. Il-Kummissjoni għażlet eżempji ta' best practice il huma effettivi ħafna U ħafna minnhom dawn eh, ninsibuhom fuq il-web. Eh, tkellimna fuq il-social media. Eh, il-fat li hemm il-ġeolakorizzazzjoni li wieħed jista' klik fuq għal proġetti lokali. U fl-istess ħin nistgħu nużaw anki il-persuni li benefikaw bħala sponsor. U dawn il-persuni nistgħu mm, nadatawhom għal bżonnijiet ta' komunikazzjoni li għandna. Nidu ngħidu koll li fuq il-komunikazzjoni l-amministrazzjonijiet u reġuni b'mod partikolari għandhom jagħtu eh, iktar viżibilità għal fondi. Il-gazzetti dejjem nitkellmu fuq biljuni u miljuni ta' euro li se jiġu investiti li se jaslu mill-Ewropa u normalment dawn huma eh, tħabbir ġenerali fuq li bliet, il-migranti fuq l smis u għatma Eh, umbat natu l-istess importanza li rizultati ta' meta jiġi konklus proġett, ċoħe meta jiġi mwetta, per eżempju meta wieħed jasal għall-infrastruttura konkreta li huma aktar viżibbli. U dan joħloq vojt għax iċ-ċittadini jistgħu mbagħad jistaqsu anki wara ħafna żmien eh, fejn eh, Eh, fej spiċċaw dawk il-flus li ġew investiti, jgħajdu normalment. Allora importanti illi barra minn namlu tabbit tħabbir, irridu anki natu riżultati l-ċittadini biex bekk inkunu qegħdin nibnu l-kredibilità anki tal-awtoritajiet ta' ġestjoni biex ikun hemm impenn aħjar tal-partner irridu namlu governance aħjar u proġetti individwali minn u dan eh, il- eh, il-realtà. Il-President edha ta' titlop il-kellima ti konkludi. Ivan ni konkludi unajt li importanti li kunem kooperazzjoni bejn l-autoritajiet lokali u l-imsieħba waqt il-definizjoni tal-programm ta' operazzjoni biex dawn ikunu jistaw jirrispettaw il-bżonni ta' territorio, Grazzi. Skużawni li jena interrompejtek imma ħna m'għandniex iktar żmien. Esur Van Notenberg. Għan itkellem fil qosom maħabba l-iskul ħajkun diskussjoni ktar fil-detal malli konna l-appot star rapport. Iżda jena naħseb li nistaw nejdu li għanna l-Kumitat ta' Reġuni ħajkun hemm ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali li ħa jitkellmu fuq il-mod ta' kif għanna nikkomunikaw naħseb li forsi rridu ninvolvu iktar l-Kumitat ta' Reġuni. Ħalli bekk ikonna din l-aħjar esperjenza li ksibna ħalli ndaħluha wkoll bħala referenza fir-rapport Surbuta. Grazzi ħafna tal-li tkellimt fil-qosor, proset. Is-Sinjura Vanna. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena wkoll ħan nitkellem iktar fil-qosor mill kellim ta' qabli u naħseb illi dak illi tkellimna ehm, fuq irridu nagħmlu iktar ċar, rridu nagħmlu iktar viżibbli speċjalment l-implementazzjoni tal-prinċipju tal-isħubija fil-prinċipju fil-fihdan il-politika ta' koeżjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna mhux biss f'kuntest tal-partit tal-msiħba soċjali u s-soċjetà ċivili, minħabba li aħna tal-opinjoni li permezz ta' żvilupp tal-ċittadini tagħna illi fil-fatt irridu naslu għal riżultati aħjar u jiena naħseb li anka fl-ippjanar tal-miżuri tagħna f'dwar l-ambjent, gwaljanza, kif nistgħu nsaħħu l frontieri esterni tagħna dawn huma affarijiet li rridu naħdmu iktar fuqhom issa fuq il-prinċipju tas-subija aħna naħsbu li hemm bżonn illi nifukaw ukoll fuq il mekanizmu illi nistaw nejnu biex xnejnu l eh, autoritajt reġjonali u lokali u għana ħares uċertu ċertu proposti, specialment il-kodiċi ta' mġiba, assistenza teknika u koll l autoritajt lokali reġjonali, iżda anka mekanizmi ta' rapporti biex aħna nkun nistgħu nifaċilitaw ix-xogħol tagħna nixtiequ nnejdu li aħna ħerqanin ħafna nikkoperaw iktar flimkien. Grazzi ħafna, Sinjura Damato. Grazzi ħafna, Signor President. Għat bħalissa ma kien daqshekk importanti li aħna nerġgħu naħdmu iktar mal-imsieħba tagħna u nagħmlu dan kull iktar fiżibbli. Jiena naħseb illi għalina il-membri ta' dan il-Kumitat Reġi rridu nibdew nagħmlu dan u naħseb illi aħna u kol ma nistawx ma ninnutawx il-fatt li kien hemm bosta kollegi illi ħadu ħafna informazzjoni u bdew ferx iktar informazzjoni fuq ċertu fondi iżda ħafna mill-fondi tal-politika ta' koeżjoni għadhom misteru għal ħafna ċittadini xi ħaġa li diffiċli ħafna sabiex jifmuha. Jiena naħseb illi l-politika ta' koezjoni f'ċertu każijiet u għed mill-iktar affarijiet burokratiċi imħabba li l-kompetenzi nqasmu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. U dak li kien ippubblikat minn Diġi Reġi aħna nasbu li nistgħu Naraw li nikkonfermaw dan l-istrument bħala verament importanti, strument li vera kien kruċjali għal-suq tax xogħol fl-Unjoni Ewropea. U anka dwar it-tip ta' xogħol li għandna bħalissa prekarju, temporanju, naħseb li minħabba fekk irridu ninformaw iktar li ċittadini tagħna. Huma irridu jifmu li dawn li qed nippruvaw nagħmlu aħna minħa tagħna huwa tajn għandu jkun tajnuna maħsuba għalihom. Rridu naħdmu iktar mill-awtoritajiet loġinali u lokali minħabba illi huma minn tal-ewwel ikunu li jippuntaw subajom li Brussel. Jina naħseb li għanna bżon li konna għafas iktar komprensiv li kun jgħat għot attent l istiġijiet ta' kull pajis. Jina naħseb li il-metafori mux ħajajnuna fil- kondizjonalijiet makroekonomiċi, laqas fil kontest tal-pat ta' stabilta, parti minn hekk aħna minnaħa tal-Moviment 5 Stelle, qegħdin nitolbu lill fondi kollha tal- uh, koezjoni jkunu marbutin ukoll mar-rapport tal budget Tal Aħna nixtiequ illi konna ir-rapport il inkwesjoni u kontribuzzjoni tagħna. Grazzi. Ħan waqaf issa d-dibattitu tagħna għawek minħabba li m'għandniex iktar ħin. U nixtieq nitlob il-kollegi li jixtiequ jitkellmu sabiex l-interventi iżommuhom għal meta jkollna Il-labbozz tar-rapport li ħajkun ippreżentat f'Marzu, meta nerġgħu nitqgħu f'Marzu. Jkollna diskussjoni propju fuq dan is-suġġett. U issa nixtieq illi nistieden Representatives of the Maltese Presidency. L-rappresentant tal-Presidenza Maltija illi ħajja preżenta l-prioritajiet tal-Presidenza Maltija. dawk il-kompetenzi li rigwardaw il-Kumitat tagħna. Għandna l-Dr. Ian Borge, is-Segretarju Parlamentari fisem il-Presidenza u l-Fondi Ewropej f'Malta illi ħajatina idea tal-Presidenza Maltija għall-oqsma illi aħna għandna responsabilta għal-jom f'dan il-Kumitat. Ħassoltu ħan istidnu sabiex jintroduċi l-prioritajiet tiegħu prioritajiet tal-President Sanzi fi prezentazzjoni li ħajamillu ħantih kwarta ċans mbagħad nagħti wkoll opportunità lill-membri u l-koordinaturi sabiex jitken. Thank you very much. So I began with uh, um, with the Mela Diġa jiena introduċejtek, Dr. Jien Borċ, mela aħna l-istessa biex nismaw l prezentazzjoni tal-prioritajiet tijak tal-presidenza. Umbat, mbagħad ikonna seduta ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Kjerġbuk, Dr. Borg. Madam Chair. Grazzi, Signora. President, nieħu l-opportunità biex nifirħek, nifraħlek fuq il fat li inti rġajt ġejt eletta President tal-Komitat Reġi Huwa verament eh, pjaċir kbir u onur illi jina għet eh, niprezenta il-program fil-Kumitat ta'kom. Se nitkellem fil-qosor biex jina nisma xi tridu tajdu intkom fuq l-evalwazzjoni tagħna u dak li huwa rilevanti għal ċittadini Ewropej f'dan il-moment partikolari fuq dan, f'dan l-isfonti li aħna għanna u dimna ċoħe fil-politika Ewropea u globali wkoll. E għataw anki biex nitkellem fuq il-prioritajiet l-iktar importanti tal-Presidenza Ewropea eh, Maltija għal dawn is-siċur li ġejjin imma l-iktar importanti nerġanajtu għali nisma fuq eh, l-opinjoni tagħkom fuq l-sfidi li hemm għall unjoni Ewropea, manki l-anijiet oġġettivi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l-aspirazzjonijiet ta' ċittadini tagħna tinsab għaddejja minn perjodu eh, mill-aktar diffiċli. Kellna diversi eh, ċirkustanzi li traumatizzaw eh, din l-Unjoni, l-immigrazzjoni, qabel kellna l-kriżi finanzjarja, il sigurtà terrorizmu u anke d-deċiżjoni demokratika li ħa l-poplu tar-Renju Unit permezz ta' Brexit. Hemm ukoll in-nuqqas ta' stabilità fin-neighborhood tagħna u anke eh, ċertu inċertezza ehm, dwar relazzjoni mal-imsieħba globali. Wara minn hekk din is-sena hija wkoll mimlija b'diversi sfidi eh, l-elezzjonijiet ehm, fl-Olanda, Franza u anke l-Ġermanja li ovvjament jista' jkollhom effett ukoll fuq il-futur u l-prioritajiet tal-Unjoni. Madankollu dawn Eh, l-sfidi mandomx e, waqfuna mill-li nkomplu naħdmu fuq eh, l-agenda Ewropea, anzi pjuttost nemmen li għandhom jiprovduna opportunità ġdida sabiex nibnu Ewropa aktar b'saħħitha, aktar kompetittiva u anke aktar soċjali. Bħala presidenza qegħdin nenfasizzaw ħafna fuq l-aspett soċjali wkoll. Malta temmen eh, illi sabiex dan iseħħ hemm bżonn li jiġu indirizzati b'mod konkret dawn l-inċertezzi u għalhekk l-opportunità bil-Presidenza tagħha tal-Kunsill sabiex nindirizzaw il bizat u l-inugwaljanzi li qegħdin jinħassu miċ-ċittadini Ewropej u rridu naħdmu fuq il-frustrazzjonijiet eh, illi huma qed iħossu. Ehm, u f'dan il-kuntest il-prioritajiet illi konvint li smajtu dwarom eh, nirrepetihom fil-qasir, eh, però għandna fuq id-dimnet u definitivament l-immigrazzjoni, il kriz tal-immigrazzjoni ehm, apparti li aħna bħala pajis, għax din l-sfida l numru ta' snin. Ehm, però anke Ehm, bħala presidenza minajr ebda tlaqli diġa anke fil-plenarja eh, tal-erba li għaddew il-Prim Ministru Malti ehm, irrikonoxxa illi l-Kummissjoni Ewropea eh, kienet spedita u ċara bil-agenda li poċċiet il-qoddim, il-Parlament Ewropew l-istess u l-sfida qiegħda fuqna sabiex eh, inkomplu naħdmu fil-Kunsil ħalli nifmu aktar lil xulxin u nirreġistraw progress. Eh, nirreġistraw progress waqt li nimplementaw dak li diġa ġi miftijem. Fl-istess ħin niżguraw li eh, titħalla fuq net tal-agenda. Ehm, fejn għandu x'jaqsam il-sistema komuni Ewropea tal-azil, u allura irridu nibnu sistema li tkun sostenibli fejn il-qsim ikun aktar ġust bejn kulħadd. Irridu wkoll nżommu eh, f'quddiem għajnejna l-ħtieġa li nirrevedu r-regolament ta' Dublin. Ħanaraw kif nibnu u nsegu fuq il-summit li sar fil-Belt Valletta eh, u anke naħdmu partikolarment fir rigward ta' pajjiżi terzi sabiex jiġu eh, indirizzati kut mill-kawżi primarji tal-migrazzjoni tal ekonomika u ħtiġu ta' aktar ehm, kooperazzjoni f'dan ir-rigward. Ma nix bis-sfidi għanna u koll opportunitajiet, is-suq wahdien, single market, ehm, nemlu li dan huwa eh, l-akbar asset tal-Unjoni u hemm bżonn li eh, nisfruttaw il-potenzjal kollu ta' suq wahdieni u nisviluppaw anke eh, dak digitali illi bla dubju ta' xejn ikompli jagħti aktar benefiċċji eh, lill-ċittadini tagħna, lill-ekonomiji tagħna u anke lin-negozji. Serna nagħtu kollu li nistgħu f'dan ir-rigward u eh, primarjament eh, u prinċipalment permezz ta' titjib u l-adozzjoni ta' leġislazzjoni ewlenija li diġa qiegħda tiġi diskussa. Hemm ukoll sferi oħra li fihom ser nkun qegħdin naħdmu taħdin il-kappa bħal l-Unjoni tal-Enerġija u anke l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Is-sigurtà wkoll hija net tal-aġenda u l-attakki terroristiċi li esperjenzajna fi Brussell, f'Pariġi, f'Nizza, f'Berlin ehm, huma ehm, huma ta' tħassib u eh, rridu konstantament nkunu aktar preparati u nżguraw is-sigurtà ta' ċittadini tagħna u f'kuntest internazzjonali fejn eh, għanna aktar volatili, eh, situazzjoni volatili, il-Presidenza Malti għasser taħdem favur eh, proposti konkreti li indirizzaw l-sfidi reġjonali u globali u f'dan ir-rigward nemnu illi il-diplomazija effettiva tibqa l-aqwa għodda li dejjem kella l-Unjoni Ewropea u għallura nkomplu naħdmu mal- ma' servizz għall-azzjoni esterna sabiex nindirizzaw dawn l-sfidi. L-inklużjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali eh, Malta ġustament hija kbira, eh, kburija eh, bil-istorja tagħha f'dan il-qasam u hawnhekk nistgħu ngħinu membri ħafna bl-esperjenza u l-kisbiet li għamilna. Ser naħdmu mill-viċin ma' NGOs u gruppi ta' ċittadini li għajnuna navvanzaw l-ugwalenza bejn istessi u drittijiet tal-minoranzi u ta' gruppi vulnerabli u anke fl-aspett fejn għandu xieqsam minn nisa speċjalment eh, illi kollom allura eh, aċċess sħiħ għas-suq tax-xogħol madwar l-Ewropa. Il-politika tal-viċinat, il-neighborhood policy, eh, priorità oħra kif ukoll anke il-marittimu, s-settur tal-marittimu illi jippreżenta Ehm, potenzjal ta' tkabbir ehm, f'dan ir-rigward. Ehm, Madam Chair, allow me to get into some detail our, our plans. Eh, Signora President, nitkellem f'dettal fuq il-politika ta' koezjoni. L-isforzi tagħna se jkunu madwar żewġ L-ewwel wieħed huwa li nkomplu nimxu fil-ħidma leġislativa eh, dak li għaddej fuq livell tekniku, per eżempju, il-dispozizjonijiet ESI ta' regolament omnibus, fejn nifmu li tistaw tamlu progress tajjeb, imma anki leġislazzjoni oħra illi aħna ottimisti li se jirnexxinna nalqu fil-tana. Fuq il-ħidma leġislativa fuq l-omnibus aħna se nkomplu il-progress il li sar fil-presidenza slovakka u nkomplu bil-ħidma teknika fil-kunsill u fil-komitati ta' preparazzjoni u meċom il qoddim fuq dan il-dossier. Aħna nħossu li l-emendi se jġibu dejjem iktar semplifikazzjoni fil-qafas ta' implementazzjoni għal ġestjoni eh, tal-fondi Ewropej u u fuq dan aħna nħossu li l-semplifikazzjoni u importanti ħafna u l-effett li jista' jkollhom fuq il benefiċja fuq il-persuni li jibbenefikaw anki fuq il-korpijiet li jagħmlu dan il-progress. U b'dan l lan huwa li nimxu l-qudiem biex nilħu ftehim fil-Kunsill fuq il-maġoranza tal-blokki li qed jiġu diskussi issa. Tieni għan huwa li konna dibattitu politiku fuq kif nistgħu ir-riżultati tal-politika koeżjoni jkunu iktar viżibbli għaċ-ċittadini. U f'dan u anki għal eh, futur eh, tal-koezjoni ta' wara l-2020 aħna nixtiju nikkonċentraw dan il-battitu fuq tlet elementi importanti. L-ewwel waħda hija fuq il-bżonnijiet fil-lok biex ċittadini kunu jistaw jaraw u jifmu l-valur mizjut tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huwa dak li nagħmlu simplifikazzjoni tal-politika eh, f'dawk kollha li huma involuti fl-implementazzjoni tagħha u tielet waħda li jkollna politika tħares il qudiem illi tista' tħares il qudiem lejn sfidi ġodda u soluzzjonijiet innovativi. Aħna nemnu illi huwa neċessarju illi eh, biex naqdu l-aspirazzjonijiet u l-istennijiet ta' ċittadini b'mod e, e, e, iktar effiċenti. Meta wieħed is id-deficit li hemm bejn dak li fil-fatt nagħmlu aħna u l-perċezzjoni ta' ċittadini. Aħna nħossu illi issa dejjem iktar iridu nimlew il-vojt bejn l-Unjoni u ċittadini b'mod tangibbli. Il-politika ta' koeżjoni hija element ċentrali għal biex jitwet u l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. għat li aħna narfu illi din politika dejjem qed tidder bħala politika ta' investiment u importanti li dan id-dibattitu fuq il-politika ta' koezjoni jitkompla u tkompli tpoġġi enfasi fuq il-rwol tagħha, ċoħed li tnaqqas id-differenzi bejn ir-reġuni u biex tikseb il-koezjoni ekonomika, territoriali u soċjali. Biex l-implement biex dan eh, ikolla suċċess u importanti li l-bżonnijiet speċifiċi ta' territorju differenti jiġu marufa u illi għafas ta' implementazzjoni juri flessibilità suffiċenti biex tejn inizjattivi eh, biex jindirizzaw il-bidliet fuq livell lokali, nazjonali u Ewropew. Memx approċ wieħed, jew mod wieħed biex dan isir, jew approċ illi, eh, li jista jissodisfa l bżonnijiet ta' kull parti tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk hija l-isfida. Eh, u aħna naħsbu illi l-politika tista' tagħmel dejjem iktar biex eh, tkun intermedjarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġuni u mhux li jkun hemm one size fits all għal kulħadd minar distinzjonijiet. Dan huwa approċ riġidu wis u ma nħossux illi se jaħdem u mhux se jwassal riżultati fil-politika ta' kozjoni tal-futur b'mod flessibbli suffiċentement biex jirsolvi l-problemi li semmejt qabel. Barra minn hekk irridu nagħmlu sforzi iktar biex nissemplifikaw il-proċess tal- Eh, tal-fondi maqsuma u bekk aħna nappoġġaw il-ħidma eh, tal-gruppo li fuq is-semplifikazzjoni u anki fil-proċessi ta' reviżjoni fil-regolament finanzjarju. Is-semplifikazzjoni għandha tkun fl-opinjoni tagħna fil-qalba ta' dawn il-proċessi u għandha dejjem tiġi akkompanjata bitnaqis fil-pis amministrativ kif ukoll iktar proporzjonalità. Għandu jkollna politika li tista' fil-fatt tiġi implementata minn eh, mi soċjetajiet tagħna u, u ċittadini u anki bl-SMEs. Ma nistawx inkomplu jkollna programmi li huma eh, mimlija amministrazzjoni u mimlija verifiki li jsiru fuq livelli differenti li qegħdin iwaqfu il-proċess ta' implementazzjoni u jagħmlu iktar tqil dan il-proċess. Irridu niżguraw li politika ta' kozjoni tkun tista' tirrispondi malajr u b'mod effettiv għall investimenti mirati fejn huwa dejjem iktar bżonn għalihom f'setturi eh, importanti għal ħolqien tal-impigi u l-politika ta' kozjon tkun parti ċentrali tal-budget u għandha tkun istrument biex tejn li l-istati membri fil-implementazzjoni tal-proġett Ewropew. F'dan aħna nemnu koll li l-politika ta' kozjon tista' taġixxi bħala politika li tħares il-qudiem li tista' tindirizza l-sfidi futuri tal-Unjoni u fl-istess ħin anki eh, tiżviluppa eh, soluzzjonijiet innovativi. sabiex ehm, natikom ħsibijiet tiegħi bħala Parlament Ewropew u eh, jiena konvint li dawn il-ħsibijiet flimkien maħsibijiet ħsibijiet tagħkom ehm, bħala eh, żewġ istituzzjonijiet li hawnhekk qegħdin nirrappreżentaw ehm, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l imsieħba l-oħrajn ehm, huma huma eh, huwa kruċjali illi flimkien nkunu nistgħu naħdmu issa fix-xhur li ġejjin sabiex eh, nilħu laħja aħjar riżultati dejjem eh, fl-interess ta' ċittadini tagħna li b'xi mod jew ieħor eh, aħna qegħdin nirrappreżentaw. Nirringrazzjak. Thank you, thank you very much. Grazzi, grazzi ħafna l-Sur Borċ. Jena kontenta li parti mill-prezentazzjoni tijak kienet qed ukoll tkompli mad diskussjoni li kellna fil-fatt qabel ma inti wasalt hawnhekk f'din il-Kamra. Aħna tkellimna dwar il-viżibilità tal-politika ta' koeżjoni, tkellimna wkoll dwar kemm huwa importanti li nispjegaw li ċittadini Ewropew dwar dawna kollu. Jina kuntenta li inti semmejt dawn il-punti fil-prioritajiet li elenkajt Issa naddi il-kelma lill-membri tal-Kumitat għas suġġerimenti u l-mistoqsijiet tagħhom. Is-Sur Val Nisteroj fisem il-PPE. Grazzi ħafna ta' din l-opportunità huwa moment propizju ħafna hawnhekk meta intom bdejtu l-attivitajiet tagħkom. Għadni xi ftit però konfuż dwar il-programm għaliex ma smajna xejn dwar il-konferenza tal-ministri dwar dawn it-tipi ta' avvenimenti. Eh, minix qed nara dokument qed nisma' biss ovvjament l-informazzjoni tiegħek biss dwar kif se nimplementaw dawn l-affarijiet. Forsi tista' tini aktar dettalji, forsi informazzjoni aktar dettaljata dwar dan. Eh, jina naqbel, naqbel miegħek hemm opportunità biex il-politika tal kożjoni tkun parti minn dan id-dibattitu kbir. U ċertament aħna qegħdin nistennew il-Kunsill Presidenza illi ovvjament jindikaw it-triq il qudiem għaliex taħt il-preżenza ta' qabel għamilna ħafna xogħol biex bekk nikkonsolidaw dak li qegħdin nagħmlu fiħdan l-Unjoni kemm fuq termini ta' konverġenza u anki fuq livell ta' reġunijiet u mbagħad għandna wkoll ir-rapporti tal-Kummissjoni Ewropea. Intom kif se titraduċu kollox issa għaliex hemm livell qoli Hemm dokumentanzi ta' livell oli dwar il-laqat informali taħt il-Presidenza Slovakka, ġifier dana kollu. Kif issa se jitwassal lill-Ministri ta' Affarijiet Rurali għaliex huwa importanti li nitkellmu. Importanti li kollox jasal għall-ola livell possibbli. Tista' taġġornana dwar kif sejrin tintegraw jew tistidnu il-membri tagħna hawnhekk fil-proċess tagħkom hemm traduzzjoni ta' partiċipazzjoni attiva min-naħa tal-Parlament u bekk nittamaw illi il-Presidenza Maltija tissokta b'dan il-mod din it-tradizzjoni. Issa, riflessjoni dwar il Jina Jiena li illi wara Brexit jew mbagħad skont l-andament ta' Brexit taħt il-preżenza tagħkom, għandu jkun hemm messaġġ ċar ħafna li ġej mill-residenza. Jekk membru jixtieq jitlaq jista' jitlaq iżda it-tweġiba mill-oħrajn eh, ġizri tkun illi ikonna viżjoni aktar b'saħħita tal-koeżjoni. Dan jfisser illi neħtieġu lil xurxin biex aħna nkunu nistaw nilħu ċertu veloċità fil andamentana tagħna biex ikonna żvilupp sostenibbli anki f'partijiet remoti tal-Ewropa u bekk li nżommu l-Unjoni maquda f'żmien ta' nazzjonaliżmu, żmien ta' populizmu, e, dan huwa punt importanti ħafna u bekk tkun qed intħejju attività importanti ħafna forum tal-koezjoni, xaħġa eh, li intom se tkunu parteċipi għal xaħġa li tħejji il-Komissjoni, pero intom se tkunu attivi fija u koll. U dan huwa importanti għal proċess, punt li ma semmix dan, pero din hija xaħġa essenzjali għalina u anki għal Komitat tar-Reġuni, għal-Reġuni, għal librittana ecc. jekk joġbok. Tista' tgħidilna eh, x'kif se tintegraw il-Parlament f'din il-ħidma b'mod aktar forsi konkret fl-aħħar dwar il-viżibilità. Jiena naqbel miegħek kif semma l-President, punta li diġa semmejni hawnhekk fi diskussjoni tagħna qabel. Inti, intom, bħala presidenza, forsi tridu toffru proposti aktar konkreti dwar kif kollox jista' jsir. Fil-proċedura omnibus, irid ikun hemm possibiltajiet aħjar għal dak li nxaqsam ir-riżultati li nwasslu f'ħafna proġetti f'ħafna li bliet fuq livell ta' edukazzjoni, livell ta' intrapriża, kif aħna nistgħu nejnu lil dawk illi jirċievu il-fondi biex imbagħad huma eh, jitkellmu dwar l-esperjenzi pożittivi tagħhom u x'kienu r-riżultati li kisbu. U anki wara nwaqfu l-proġetti, ikonna dawk li jkunu jixtiequ jwaslu l-istorja tagħhom eh, bekk nisimgħu stejjer b'bażi ta' fatti Tajjeb li jesprimu ruhom dawn in-nies, bekk jekk joġobkom. Offrunna proposta konkreta ta' kif nistgħu nagħmlu hekk. Din hija opportunità unika għal Presidenza Maltija ma tfissirx wisq f'termini ta' flus, però xi ħaġa tassew bżonn juża. Grazzi ħafna, Narevoli Krell, eh, fis-semi Soċjalisti u Demokratiċi. Grazzi ħafna, Sinjora President, jiena nista' ninaqat ma dak il-intqal minn Lambert jiena minnaħa tiegħi nixtieq ringrazzjak Sur Borġ talli inti tkellimt fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u s-sistema tal-ażil. Grazzi talli qed tajta priorità kbira jiena naħseb li huwa ċar għalina illi intom qed tieħdu bis-serjetà l-problema anke fil-kuntest tal-proċedura ta' omnibus brabta mal-politika ta' koeżjoni li qegħdin tagħtu priorità wkoll għall-immigrazzjoni żgur li l-Parlament Ewropew ħajappoġġa din il-priorità b'maġġoranza kbira. Jiena interessata wkoll li nkun naf xi ħaġa oħra fuq il-politika ta' koeżjoni Full il-viżibilità diġà qal Lambert xi ħaġa u anke l-President, iżda nixtieq sit xi ħaġa dwar il-punt tal vizibilta u l-politika ta' koeżjoni jiena naħseb illi min-naħa ta' Brussell Importanti li nkunu iktar viżibbli, iżda lina huwa diffiċli minħabba li l-politika reġjonali tissir iktar fir-reġjuni naturalment, u allura jiena nħoss illi l-istati membri mhumiex qed ikunu attivi biżejjed anka l-pajjiżi stess mhux qed ikun attiv biżjed sabiex jgħidu biċċar illi kull reġun illi huwa rappreżentat fl-Unjoni Ewropea ibbenefikaw mill-politika reġjonali u mill-politika ta' koeżjoni. Jiena naħseb nistgħu nagħtu ħafna eżempji li ċittadini, però jkolli ngħid illi jisni nħoss illi kull pajjiż qed jaħseb għal rasu u dak illi suppost qegħdin nagħmlu hekk fi Brussell wa ta' benefiċċju għal kulħadd, mhux qed ngħiduh liċ-ċittadini u naħseb li hawnhekk għandna naħtfu din l-opportunità sabiex nuru liċ-ċittadini il-provi li dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa ta' benefiċċju għalihom ukoll. Jiena nixtieq insaqsik allura intom għandkom pjanijiet ta' kif intom tistaw forsi tipplementaw propostat bħal biex aħna x-xoltana jkun iktar viżibli l ċittadini fil-kontest tal-politika ta' koezjoni, U nixtieq nsassik mistoqsija wkoll. Inti qed illi wieħed irid jagħmel approċċ differenti għal politika ta' koeżjoni, naqbel perfettament ma' dak li qed inti. Inti qed li l-approċċ bħalissa huwa wis strett, huwa wis riġidu. Inti xrid tgħid eżattament b'dan aħna għandna tliet kategoriji differenti sabiex ikollna kategoriji differenti ta' reġjuni. Aħna ftemna wkoll illi ħajnifukaw il-budget fuq ċertu prioritajiet partikolari iżda ħallejna ċertu flessibilità għal reġjuni illi l-iktar għandhom bżonn lajnuna. Ħalli verament dawn il-prioritajiet ikunu jistgħu jkun ta' benefiċċju għalihom. Inti kif taħseb illi tista' tamplementa dan l-approċċ b'differenza. Tista' tispjega daqsxejn iktar inti xrid tgħid b'dan l-approċċ iktar riġidu u ħaġa oħra. Il-Kummissjoni ħa tipproponi wkoll proposta fl-aħħar ta' Ġunju. Intom tistgħu tgħidulna x'inhi l-opinjoni tagħkom min-naħa tal-Presidenza fuq il-politika ta' koeżjoni tal-ġejjini wkoll jiena illum għandi dokument tal-Parlament Ewropew li huwa dokument eh, li ħajkun hemm laqgħa informali fit-8 u 9 ta' Lulju. Din l-informazzjoni aħna irċivejnja minna ħat servizzi tal-Parlament Ewropew ma nafx jekk intom għal forum ta' koezjoni forsi tiġa ħattux pożizzjoni minn issa. Grazzi ħafna. Thank you, thank you very much. Madam Tomasic on behalf of ECR. Onorevoli Tomasic, fissem il-ECR ovaj puta u ime Republike Hrvatske. Grazie ħafna. potpuno. Grazzi, se nitkellem mill-perspettiva tal-Kroazja u l-gżira ta' Kortola minn fejn jiena ġejja u nafsewa dwar xi li tgħix fuq gżira u bekk nisħaq l-importanza ta' digitalizzazzjoni fuq gżejjer Ewropej ċertament għanna bżon strumenti li jistaw u kol iwaslu għal utilità u għallura nishtiq nkun naf kif intom sejrin tavvanzaw biex bekk aħna ikonna innovazzjoni u digitalizzazzjoni li tassew jibdew jieħdu forma fuq il-gżejjer biex bekk jtejbu il-ħajja il ħajja ta' dawk li fuq gżejjer. Issa kellimni miss mill-Alde, grazzi ħafna, President, grazzi Ministru tal-inti qiegħed fostna, eh, importanti dan għaliex kif semmejt, issa qegħdin eh, f'punt importanti ħafna tal-istorja tal-Ewropa, qegħdin ovvjament taħt ħafna pressjoni, semmit il-Brexit u din xi ħaġa li se taffettwa wkoll il-politika ta' koeżjoni anki minħabba l-risorsi finanzjali li neħtieġu biex ninvestu fl-Ewropa. Inti semmejtu kol illi matul il-presidenza se jkun u kol mm, eh, dibattitu dwar il-ġejjini tal-politika ta' koezjoni, kif se tagħmlu ġestjoni tal-proċess, kif se jrin tindirizzaw kif semmit il-Sinjura Krell ehm, għal situazzjoni fejn intemmu id-dibattitu fi u dana sal-aħħar ta' Ġunju u anki fid-dawl tal- laqa informali ministerjali Illi se ssir, x'inhu ma punti kritiċi għalik? Inti semmejt l-immigrazzjoni, inti lest li tiddiskuti aktar kondizzjonalitajiet li jiġu imposti wara l-2020 illi narbtu kol prioritajiet ewlenin ta' investiment pa' l-integrazzjoni u l-akkomodazzjoni ta' refugġati ma' mezzi li jintużaw mill istati membri għal-kem dinija ta' natura politika sensittiva din hija xaġa li intom lesti diskutu u mistoqsija tiegħi wkoll kienet ukoll riflessa fl-interventi tal-kollegi l parlament Ewropew kif se jiġi involut għaliex jekk tridu tkunu effettivi fl-aħħar mill-aħħar eh, neħtieġu x-xogħol ta' tliet istituzzjonijiet. U dak kollox minn ħadd grazzi President. Thank you, Mr. Omarje. Grazie, Grazzi, Sur Omarje. President, grazzi. Sur Borg għal prezenza tijak. Inti tkellimt fuq kwestjoni ġenerali ħafna. U, u bat tkellimt fuq affarijiet partikolari fuq il-politika ta' kozjoni. Naf il-kontestu għad diffiċli ġi referen, referenza bil-kwistjoni tal-migranti, tal-migrazzjoni eh, fuq il-Brexit u fuq il u dan kollu marbut mal-krizi migratorja u mal-kawzi u koll. Nishtiq xi xiftit ċifri għax nifmu aħna xinija diffikulta fl-2000 u Fl-2000 il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea se jkollha 600 miljun imma fl-istess żmien eh, fl-Afrika eh, ikun hemm moltiplikazzjoni ta' erba darbiet se jkollhom 4.2 biljuni ta' eh, ta' abitanti fl-2100. Din hija ir-realtà li għanna għoddimna. U minix zgur li soluzzjoniet li qed naħsbu l-lum huma bizzejiet għall sfida li għanna għoddimna u għal din ir-raġuni il-Kunsill Ewropew irid jagħmel din il-mistoqsija, irid jistaqsi din il-mistoqsija, u anki il-Parlament irid jistaqsija din il-mistoqsija. Il-kwistjoni tal-akkoljenza tal-politika tal-komunità għaliex aħna ma naraw lebda rizultat jekk minnaħa waħda namlu politika illi mbagħad tiġi mneħija minn politika oħrajn, per eżempju politika kommerċali. U tini punt il-lider fil-program tiegħek huwa id-dimensjoni eh, l-element marittimu, settur marittimu, anki Eh, id-dimensjoni, fid-dimensjoni tal gżegjer fl-Unjoni Ewropea. Aħna najduh dejjem imma l-Unjoni Ewropea fost il-kontinenti kolla ta' dinja u għal-kontinent li għandu l-iktar kosta u ħafna gżegjer u dan u vantaġġ, vantaċ kbir għal-riċerka, għal l-iżvilupp u għat kabir. L-ekonomija blu aħna mill-presidenza ta'kom nistennew li intkom tamlu impen qawwi għal l-element marittimu tal-portijiet u anke għal gżejjer intkom tafu fil-Parlament Ewropew mestennija qawwija ħafna biex nimxu l-qoddim lejn verament strategiji konkreti, lejn strumenti iktar ċari għal gżejjer. Umbat, nishtiqni ħaġa fuq il-politika ta' kohezjoni. Inti qabel ma ġejt hawnhekk aħna kellna dibattitu fuq l-efsi. U f'dan id-dibattitu ħareġ il-fat illi illum għaw ħafna tħassib fuq il-futur tal-politika ta' koezjoni stess illi mm, e, inqas iktar għanda bżon ta' solidarjetà l-Europa u inqas ma jtimxi bi progress iktar għanda bżon ta' koezjoni. Xinuma il- rapporti fil-Kunsill Ewropew e, biex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem lejn soluzzjoni ta' din is-sitwazzjoni. Jiena ma nixtieqx illi dan il-mandat ifisser illi namlu pass lura fil-politika reġjonali għax għax dan isir il-proġett Ewropew għatmu se jerġa' jimxi l-qoddim. Grazzi ħafna, Sr. President, anka minna ħatijaj nishtiq nirgrazzjak tal-li għed t-parteċipa u f'dan il-Komitat u grazzi tal-prezentazzjoni tal-prioritajiet tal-Presidenza Maltija. Nħu kost li intom semmejtu zoċ punti ewlenin li fil-fatt huma prioritajiet ewlenin iżda jkolli ngħid li ma tantx smajtek semmi ħafna l-politika reġjonali. Inti semmejt biss il-fond tal-investimenti strateġiċi iżda jiena nixtieq nkun naf inti x'taħseb fuq il-politika ta' koeżjoni u x'idea għandkom għall politika ta' koeżjoni. Apparti minn hekk nixtieq nsassik mistoqsija fuq tliet toqsma l-ewwel wieħed mill-loqsma li xtaqt insaqsik dwarhom diġà semmit il- kollega tiegi fil-punt tal-immigrazzjoni jiena wkoll nappoġġa dak li qed tinti fuq il-ħtieġa li aħna nsibu soluzzjonijiet Ewropej mhux biss għal kriżijiet umanitarji għal kwistjonijiet ta' refugjati iżda li aħna rridu nimponu riforma fuq sistema ta' Dublin. U nixtieq inżid mistoqsi oħra ma' dak li ntqal mill-kollega li aħna fil-politika ta' koeżjoni naħseb illi fil- Eh, għadna lura milli niftħu dawn il-fonti ħalli bekk nieħdu iktar impenn għal proġetti ta' fil-kuntest tal-immigrazzjoni, anka fil-kuntest ta' regolament tal-omnibus li inti semmejt, jina xtaqt tinsasik, jekk kintom tkomx beħsibkom timplementaw inizjattivi partikolari ħalli bekk dawn il-mezzi ikunu jkun jistgħu jkunu ntużati anka f'dan il kontest tal-immigrazzjoni minnaħa tal-istati membri aħna rajna li meta provajna niftu l-opportunitajiet li l-istati membri kun jistgħu jadattaw ċertu programmi operattivi fil-qasam tal-immigrazzjoni u integrazzjoni ħalibek iżaw dawn il-mezzi iżda fil-passat aħna rajna li mhux dejjem dan l-approċċ u dawn proposti minnaħa tagħna ta' iktar ftuħ kienu mill-qwajn tajjeb mill-istati membri allura xtaqt nkun naf jien tixtaħseb fuq il-ħtieġa li aħna nkunu iktar viżibbli wkoll jekk għandkom inizjattivi konkreti. It-tieni punt li xtaqt insaqsik dwaru fuq il-viżibilità wkoll għandu x'jaqsam anzi mal-viżibilità. Jiena nista' ngħidlek li kellna rapport minnaħa tal-kumitat tagħna fuq il-viżibilità u anke fuq il-prinċipju ta' sħubija feħdan il-politika ta' koezjoni. Inti taf li il-prinċipju ta', sħubija u wieħed mill-affarijiet l-iktar importanti li aħna rnexxilna nilħu permezz tal-politika ta' koezjoni, ġifieri li aħna naħdmu mill-qrib mal-awtoritajiet reġjonali u lokali. Nixtieq nkun naf jekk inti taħsibx il-prinċipju ta' sħubija u għandu xikun appoġġat fiħdan il-politika ta' koezjoni u anka fiħdan l-efsi illi sawu strument importanti għal-politika tal-investiment jekk għandu xikun prinċipju li jissaħħaħ anka fiħdan l-efsi u jekk għandek x'beħsiebek il ħsieb illi fisem presidenza timplementa ċertu miżuri partikolari. Issa jiena nixtieq ngħid illi ma smajt xejn ukoll fost il-prijoritajiet ta' presidenza Maltija xi ħaġa fuq il-Brexit u l-artiklu 50 fil-fatt ħa jkun attivat matul il-presidenza tagħkom nixtieq nkun naf x'għandkom beħsiebkom timplementaw fil-kuntest tal-politika reġjonali jekk jogħġbok tista' titkellem iktar fuq dan. Grazzi. D'Amato, the floor is yours. Grazie Presidente. Grazie President. Kif eh, kif kien hemm ħafna emendi kemm fil-kumitat kif ukoll fil-plenarja il movimento 5 Stelle mill-bidu net aħna konna kontra il-makro kondizjonalità ekonomika. Jiena nittama li l-gvern tiegħek ikun jista fil-Kunsill ibiddel dan l-approċċ meta nqabluh li moddi. U l-mistoqsija tiegħi din, skont il-paragrafu 6 tal-artiklu 23 tal-2010 fl-2017 il-Kummissjoni Ewropea ħadd tagħmel eżami ta' dan l-artikoli biex tagħti proġett li tista' titrasmetti lill-Kunsill lill-Kunsill u lil parlament. Inti tħoss li hemm kondi, li kondizjoni jeżistu biex dana jsir waqt il-presidenza tagħkom? Thank you very much. Uh, I have three more names in my... Grazie ħafna. Għandi tlet persuni oħra li jixtiequ jitkellmu. Jekk m'hemm ħadd iktar nixtieq li nisimgħu lill-kollegi li fadal is-Sur Ġuman. Grazzi ħafna, Signor President. Ministru nixtieq illi nsaqsik mistoqsija fil qosra aħna nafu li x-xhur li ġejjin ħajkunu importanti ħafna għal ġejjini tal-politika ta' koeżjoni. U inti qed illi għandkom ċertu idejat għal preservazzjoni tal-ġejjien tal-politika ta' koeżjoni fost l-oħrajn lan ta' simplifikazzjoni u sabiex nilqu simplifikazzjoni bżonn li konna u koll simplifikazzjoni tal-programmi ta' implementazzjoni irridu niskuraw illi dawk il-pajjiżi li kienu tiġibu ruħhom sew mhumiex ħaj jkunu trattati bħal pajjiżi oħrajn ma ġabux ruħom sew u li l-fondi għandhom ikunu adattati wkoll għan natura ta' dawn il-proġetti. F'dan l-approċ differenzjat il-Presidenza ħad tkun qiegħda tipprova tara li dan il-prinċipju ħajkun iktar implementat għandkom ċertu idejat partikolari sabiex tilħu dan il-an. il an Jiena naħseb li anka dwar il-prioritajiet u inti semmejt ukoll priorità tas settur maritma. Jiena ġej mir-reġjun tal-Lwa fi Franza fejn huwa reġjun importanti ħafna fejn is-settur maritmu importanti ħafna wkoll u avvanzat u ħajkun hemm dikjerazzjoni politika li ħassir f'April Ma nafx jekk tistax tgħidilna xi ħaġa iktar fuq eh, din id-dikjarazzjoni politika is settur maritmu. Grazzi ħafna sanna is-Sur Novakov. Grazzi ħafna nitkellem fil-qosor jiena nixtieq ngħid li qed neħu gost illi għandna persuna daqshekk żagħżugħa illi għandha daqshekk responsabbiltà u allura jiena nixtieq nawguralek ħafna suċċess għal din il-biċċa xogħol jibsa li għandek qudiemek. Nina tniħu kostu kolli li inti semmejt is-simplifikazzjoni. Nixtieq illi jissemmi li forsi inizjattiva aktar konkreta ta' kif jista' tista' titpoġġa aktar pressjoni fuq il-grupp ta' livello li fuq simplifikazzjoni u anka jekk nuża l-esperjenza tal-Presidenza Olandiża li fil-fatt waqfu l-Patt ta' Amsterdam fejn kellna dokument li kien memorandum li kienet jitlob li jkun hemm iktar simplifikazzjoni. U nishtin sassik x'taħseb inti fuq l-innovazzjoni bħalissa l-proġett Orizzont 2020 m'hemmx biżejjed fondi għalih u hemm ħafna proġetti interessanti u tajbin li m'hemmx biżejjed fondi għalihom minħabba li hemm nuqqas ta' fondi allokati għall-orizzont 2020. Kif taħseb li din il-problema nistgħu insolvu għax taħseb inti fuq l-innovazzjoni? Grazzi. Grazzi ħafna is-Sinjor Maletic. Kjoġbok. Grazzi ħafna jiena ma nasibx li hemm għalfejn nitkellem fuq prioritajiet oħrajn li l-in politika ta' koezjoni, etnħu kost li fiħda l-politika ta' koezjoni jintijet illi ħatifukaw fuq l-implementazzjoni tal-Orizzont 2020. Minħabba li aħna għek fil-Parlament Ewropew kellna rizoluzzjoni illi kienet adottata u għanna riżoluzzjoni oħra li bħalissa din diskutu fuq l-simplifikazzjoni l-adozzjoni tal-politika ta' koezjoni. X'tin sasik jekk għandek x'inizjattivi u idejat partikolari ta' kif tista' taċċelera l-implementazzjoni ta' kif tista' tgħin ukoll l-istati membri sabiex nelbu il-problemi illi qed naraw li hemm fl-Istati Membri viżavi l-implementazzjoni. Grazzi. Grazzi sal-aħħar mistoqsija is-Sur Buda. Grazzi ħafna lek Sur Ministru tal-lija tawwek, għalina dini opportunità tajba sabiex nikkomunikaw mija kun ngħidulek xi tiħassibna. U nittamaw li fit tmim il-Presidenza Maltija l-koll nkun nistgħu nkunu kontenti b'riżultati tal-Presidenza Maltija. Kien hemm ħafna minn semma ħafna kollek li semmew il-politika ta' koezjoni, nafu li hemm bżonn li l-aċċess għal daw il-fondi ta' koezjoni jkun issimplifikat. Kol kemm aħna għandna problemi bl-aċċess għal dawn il-fondi, issa naħseb li Il-politika ta' koezjoni hija komplikata mhux ftit inti qed u bir-raġun li hemm ħafna elementi pożittivi li sfortunatament iċ-ċittadini ma jifmuhomx. U ġifieri tort huwa tagħna tal-Parlamentari Ewropej, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Istati Membri minħabba li maħniex qegħdin nikkomunikaw maċ-ċittadini dwar il-lat pożittiv illi qed jaffettwa ċ-ċittadini tagħna. Inti irreferejt ukoll għal fenomenu tal-immigrazzjoni u fuq punt importanti ħafna għal pajjiżi għal Rumanija. Aħna naħsbu illi maħniex qed ikunu trattati b'mod ġus minħabba li maħniex fiż-żona Schengen minkejja illi għandna frontieri li huma protetti ħafna Mxorta maħniex fil-zona Schengen, hemm pajizi fil-zona Schengen mux għatir naxilom jiproteġu frontieri taħħom b'mod taqsek effettiv palna u xorta għadzin fil-zona Schengen, nixtieq insassik jekk taħsibx illi hemm lok għal diskussjoni ta' dan it-trattament li mhuwiex ġust viżavi Rumanija u jekk aħna għannix il- possibilta li nidħlu fiż-żona Schengen għal menu fiż-żona fl-ispazju tal-ajru irridu naraw jekk nistgħu ukoll nikkunsidraw dawn l-affarijiet anke vizavi il-kriżi tal-migrazzjoni għandna nixtiequ illi ngħinuhom lil dawn ir-refuġjati u l-immigranti li qegħdin fostna minħabba li ħafna minnhom qegħdin jibgħatu ħafna minħabba l-ksieħ li qed jaffettwa u jolqod ħafna mill-pajjiżi tagħna. Aħna rridu nippruvaw nonfqu dawn il-fondi anke sabiex ngħinuhom u anke fil- nejnu sabiex ninvestu il-fondi tagħna anka fil-pajjiż minn fejn ġejjin ħalli bekk verament ikun nistgħu nejnuhom. Taħsbu illi jista' jkunu investiti il flus anka fil-pajjiżi tal-oriġini ħalli noħolqu kondizzjoni taħjar. Dawk kienu l mistoqsijiet mill-gruppi politiċi. Issa nħalli fidejk, Ministru. Aħna ċitati uħri għani nisma tuġibit tijak. Għabel xejn, grazzi tal-mistoqsijiet, naħseb illi, sinċerament, ma konċ għet naħseb li ser ikun hemm daqstant mistoqsijiet illi issa fħin qasir irrid nipprova wieġeb, però e, żgur li ħajkonna l-opportunità insertajt li jiena il-Ministru delegat illi fil- illi fil-plenarji ta' Strasburgu ser nkun jeddejjem prezenti fisem il-presidenza. U l-ura jkollna l-opportunità anke looking forward li niltaqa ma' uħut minnkom u eh, daw kollha li jixtiequ jkellmuni insertajt responsabbli mill-preżenza u mill-fondi eh, Ewropej u allura għalhekk qiegħed qiegħed nagħmel eh, din il-preżentazzjoni llum. Ehm, Ħa nibdew fuq il-formali u l-informali. Qabel xejn naħseb is-sinjal qed nibatu bħala presidenza Eh, illi ser namlu eh, zewċ laqat ministerjali eh, jista jieġi notat ehm, minnkom stess. ħanamlu bħal mamlu l-presidenza slovakka jiġifiri il-General Affairs Council Cohesion fil-xar ta' april, propju fil-25 ta' april, ehm, fejn hemmhekk il-ħsibijiet tagħna huwa illi naddottaw konklużjonijiet tal-Kunsil f'dik f'dik is-seduta. Ehm, Ser nkunu qegħdin eh, naħdmu ma' sħabna l-membri stati nibbażaw il-konklużjonijiet eh, anke fuq dawn li għadni kif tkellimt, fuq il-fatt li tkun il-policy tkun forward-looking, il-neċessità illi konna aktar visibilità eh, u nikkomunikaw aħjar ehm, li ċittadini. Ser namlu kol informal ministerial meeting kif kelli l-opportunità fix-xar ta' settembru jew ta' ottubru niltaqa' eh, ma' ċer, eh, ma' madam ċer, eh, informajta li għanamlu il ministerial meeting propju ftit tal-ġimat qabel il-Cohesion Forum u fil-prezenza anke tal-Kommissjoni imma fuq kollox ta'kom tal-Parlament Ewropew fl il ministerial meeting tagħna f'Malta iċ-ċer u l-Parlament kollu l-opportunità li jaqsam l ħsibiet tiegħu ġranet biss qabel Ehm, dak il-forum li ma forum eh, diġa kommetta ruħu li eh, ser jindirizza eh, il-Prim Ministru tagħna ehm, mbagħad meta jkun qed isir il-forum fl-aħħar ta' Ġunju. Jiġifieri kemm jista' jkun qegħdin nieħdu into consideration iva l-okkażjonijiet differenti li għandna quddiemna sabiex ma nkunux sporadiċi fil-proċess imma kemm jista' jkun wieħed jillinkja għalliħor. Ehm, u naħseb illi fit ċirkostanzi illi għanna bħalissa qoddimna u l-sfidi illi eh, din nesperjenzaw, fil-fema tijaj, konvint li mill-interventi ta' ħafna minnkom taħsbu bħali, il-politika ta' kohezjoni hija aktar rilevanti. Speċjalment meta dejjem nżommu f'moħħna illi l-politika ta' kohezjoni hija dik il-politika illi għandha l-intenzjoni li tnaqqas id disparita bejn reġjuni ħafna drabi il-sentiment eh, populista qed jagħmel qed jagħmel inroads eh, f'dawk eh, ir-reġjuni, f'dawk li bliet, l-isfortunatament jekk hux il-każ jew le, wieħed irid jara skont iċ-ċirkustanzi, imma jħossuhom minn sija il politiċi ehm, U propju din il-politika li tirrisulta fi proġetti għandha tkompli ehm, għandha tkompli Eh, jekk alla sabiex eh, dik id-disparita tonqos. Ehm, apparti, eh, tkellimna għafu fuq il-pakket tal-omnibus ehm, u l-communications tiegħu, se nkun qegħdin nagħmlu wkoll l-okkażjoni sabiex nfakru 60 anniversarju tal-ISF. Ehm, okkażjoni oħra. E, e, imma speċjalment fejn fejn għandu ċaqsam l-omnibus kien hemm il-mistoqsijiet dwar l-immigrazzjoni, l-sfida tal-immigrazzjoni diġa edin niddiskutu fi blok tri, fi tielet blok eh, dik, dik il-possibilità. U, u allura dik hija risposta pozittiva tiegħi għal min jistaqsi jisma' x'qed naraw għal migration, però permettuli aħna ehm, issa hawnhekk qed bħala presidenza, però ma nistax ninsa l-fatt li aħna ehm, eh, Maltin u esperjenzajna din l-isfida għal 10 snin. Ħafna drabi waħedna. L-istituzzjonijiet f'diversi okkażjonijiet kienu jagħtu fondi ta' emerġenza. Jiġifieri billi nitfaw il-flus fuq l-isfida maħniex se nsolvu l-problemi. Jiġifieri ejja nirrikonoxxu li fil-Kunsill hemm bżonn ta' aktar xogħol sabiex il-membri stati kollha eh, jirreġistraw progress fuq il-politika komuni tal-azil fuq il-regolament ta' Dublin. Pero qed ngħidu wkoll anke għandu x'jaqsam l-aspett estern. Iltqajna fil-Belt Valletta f'Novembru tal-2015 għamilna commitments bħala kontinent Ewropew ma' sħabna l-kontinent Afrikan għaliex minn hemmhekk l-iktar li ġejjin eh, immigranti eh, ekonomiċi ehm, u ħan fil-ġranet li ġejjin sabiex nieħdu take, għax mhux billi tiltaqgħu mhux billi tiftiem, Eh, irridu naraw li kulħadd qed jagħmel il-parti tiegħu. U għalhekk ehm, ħan iddedikaw ukoll fil-Malta Summit fit-tlieta ta' frar il-Prim Ministri mhux biss ser ikomplu l-proċess li nbeta fi Bratislava imma diskutu fid dettall l-aspett estern tal-immigrazzjoni. Ehm, u din hija u din huwa naħseb eh, punt importanti għaliex irrudu nuru wkoll li aħna serji fil-kontroll tal-frontieri u li ehm, ma nistawx nippermettu li mijiet eh, u eluf ta' migranti jgħaddu mill-akbar eh, l-akbar rotta traġika ta' ħajjithom fid-dinja eh, sabiex jifittxu ifittxu l-azil ehm, bil-komplikazzjonijiet kollha li dik toħloq. Eh, fejn għandu xjaqsam il-trasparenza, tiku eh, kol fejn għandu xjaqsam il-manager, ġestjoni u l-kontrolli, naqbel miegħek illi hemm bżonn ta' assigurazzjoni illi hemm eh, better spending mill-membri stati ehm, u fil-punt ukoll tal-gżejjer Malta mhux biss hija gżira stat, Eh, umma imma anke imma immanke eh, eh, gżira oħra ehm, fl-arċipelagu tagħna. Hemm diversi gżejjer madwar l-Ewropa, inti semmejt ovvjament il-gżejjer tal Titjak u din dejjem kompli tpoġġi ir-relevanza fuq din il-politika ta' koeżjoni. Id-disparità bejn reġjuni toħroġ aktar fid-der meta inti għandek meta inti għandek ehm, gżejjer il-sfida ta' trasport, il-mobilità, il-konnessjoni anke fejn għandu x'jaqsam eh, infrastruttura bazika għall aspet digitali, eccetera. Eh, u allura konvint li anke l-membri stati meta jkunu qegħdin ehm, jiprogrammaw eh, u jistradaw il-programmi operativi mal-Kummissjoni Ewropea jihduha fil-konsiderazzjoni tagħhom dak huwa il-każ li għamilna għana mina konvint li jkun qed isir mill-membri stati kollha. Però jekk nħarsu anke għal wara l-2020, meta aħna qegħdin ngħidu illi rridu li eh, din il-politika tkun forward looking, basikament eh, irridu nkunu għaqlin bħala leġislaturi eh, Ewropej jekkux il-Parlament, jekkux il-Kunsill u anke il-Kummissjoni l-importanza illi nipruvaw nanticipaw l-sfidi illi ħajkun jiffaċċja l-kontinent tagħna ehm, u anke allura wara l-2020 ehm, biex ma nispiċċawx ta' kull darba ma' kull kriżi ehm, kulħadd jifassal il-prioritajiet tiegħu, kulħadd jerġa' jiltaqa' u mbagħad naraw kif kif ser inċaqalqu flus minn hawn din dinja l-sfida dejjem għaddejjem biha, sfida rekorrenti. issa li ħan nibdew anke b'mod antiċipat niddiskutu l-politika ta' wara l-2020 għanna naħseb il-ħin sabiex anke eh, ikonna politika li tkun verament edha diġa taħseb għall sfidi li ser inkomplu nitfaċċjaw fil-snin il-ġejjin u ħanipruvaħ ħanamlu ħallitna biex dawn il-laqat li semmejt jagħtu kontribut. Jekkux il-laqa ministerjali formali, jekkux dik informali, jekkux imbagħad Ehm, fil-imkien ma'kom u fil-Cohesion Forum ehm, u fil-opportunitajt oħrajn sabiex meta ikonna l-pakket fuq il-mejda jekkalla għalajt ikun diġà jirrifletti eh, dawn il-ħsibijiet dawn il-ħsibijiet tagħna. Ehm, rigward naħseb li l onorivu Omarġi għamil għamel ukoll eh, elenku eh, importanti tal-sfidi u allura li Um, we fully exploit il-potenzjal tal-politika jennifisa. Um, oħrajn kommentaw dwar għal xiex ma semmejċejn um, fuq Brexit, naħseb illi il-pozizjoni tal-Konsilja ċara f'dan ir-rigward, wieħed qed jistenna notifika uffiċjali u mniex se nkun jien kun pruduntu sun kummenta fuq xi ħaġa ipotetika, ovvjament, dina, dina tpoġġi sfida, ġviri, ehm, tpoġġi sfida eh, u d-diemna, pero l-assigurazzjoni li għettenata nistanajdlek li għaverita li l-Konsil jinsab maqud f'dan il-gwart, 27 ehm, jafu li ser jitħlu għal zmini ehm, ta' sfida, pero jenet l-opportunità li anke ninaqdu aktar Eh, bil-ħsieb illi anke għandna ċirkustanza bħal l-opportunità ġewwa Ruma illi nfakru 60 sena ta' dan il-kontinent, ta' dan il-proġett Ewropew, u għallu kif ħanħarsu l-qoddim. Zgur illi anke emmek il-General Affairs Council ta' għada f'Malta, dak informali. Is-summit fit tlieta ta' frar tal-Prim Ministri eh, ħajkunu qegħdin jaħdmu sabiex Eh, naslu fruma ehm, b'ħsibijiet ċari eh, bħala bħala kunsil ehm, dwar dwar x'nixtiequ eh, naraw għal ġej għax ħafna drabi nitkellmu fuq l-isfidi, però naħseb irridu nirrikonoxxu li f'dawn is-60 sena dal-kontinent għex ehm, fil-paċi. ħafna drabi u fil-reġjuni kollha tiegħu ir-reġistra progress, il-progress ir-riżulta fejxin aħjar għaċ-ċittadini tagħna u allura waqt li nirrikonoxxu l-isfidu naħdmu fuqhom għandna eh, x'nikkonsolidaw eh, hemm ħafna pożittiv. Veru wkoll dak li aħna jiena żagħżugħ eh, rikonoxxih il-kollega hawnhekk. Ma dak li aħna kważi tlajna nieħdu for granted wasalna f'punt fejn fejdu naħmu biex nissalvagwardjaw il-mobilità bej pajjiż ieħor, il-munita eh, wahdini, il-benefiċċji li ġib magħha l-Unjoni. Ehm, u allura tajjeb li f'dal effert konġunt fil-ġimgħat li ġejjin nirriflettu wkoll ehm, x'tip ta' Ewropa rridu naraw eh, anke meta ehm, wieħed mill-pajjiżi ikun qiegħed ikun qiegħed joħroġ minn dan il-blok. F'dak li mistoqsijiet oħrajn li kelli provajt nieħu Iva, l-aspet marittimu per eżempju, naħsbu li hemm ħafna eh, x'nisfruttaw f'dan f'dan ir-rigward u għalhekk eh, se naraw kif il-Western Sea Basin Strategy tkun tkun eh, adottata u mbagħad wieħed jibqa' jaħdem fuqha. Eh, fil-linja wkoll tal-blue growth u l-politika eh, li rajna. F'dan rigward naħsbu li ħafna drabi ftit li xejn nitkellmu fuq l-oċeani tagħna, fuq l-ibħra, fuq il-potenzjal li joffru. Sfortunatament nitkellmu dwarhom meta eh, ikonna xi traġedji, però <laughs> il-marittimu tiħ eh, potenzjal, anka fi tħor riċerka u innovazzjoni, ehm, kien għamma ka kummenti f'dar rigward fejn għandu ċaqsam il-fondi, però anka fejn tidħol riċerka u innovazzjoni u xogħol ta' kwalità, mhux biss li noħolqu ix-xogħol ehm, imma anke wieħed ta' kwalità u dan huwa u fejn jista' jagħti dawk it-tip ta' impjiegi. Ehm, u jiena hmm, ċert li eventwalment ikolli anke l-opportunità mal-Onorevoli Juland u oħrajn niddiskutu aktar fid-dettal eh, il-ħsibijiet u fil-konkret il-prioritet eh, tal-Presidenza Maltija f'dan ir-rigward. Eh, il-fatt tal-innovazzjoni diġa għamil ta' ċennarih. Naħseb illi naħseb illi naqbel ovvjament mal fat illi għall-sfidi illi qed nesperjenzaw u speċjalment anke biex nkomplu nkabru l-ekonomiji tagħna, nkomplu nagħtu dak il-ħolqien tal-impjieg hemm bżonn li l-Ewropa tkompli tkun aktar eh, innovattiva. Għandna ideat tajbin, għandna sfida minn min anke kontinenti oħrajn ehm, illi ħafna mħuħ Ewropej għam attirati illi ehm, jitilqu minn dan il-kontinent u allura hemm dik l-isfida globali wkoll. koll u allura il-ħitma sabiex iva jkomplu jinstabu aktar ehm, mezzi ta' finanzjament sabiex jgħinu lil min qed jersaq bi proġetti tajbin. U jekk nitkellmu fuq proġetti ehm, fuq il-programm 2014-2020 l kritika jew jew ksibijiet dwar eh, il-fatt tal-implementazzjoni, tal-fazi tal-implementazzjoni. Eh, irridu nirrikonoxxu li minn dan il-programm daħlu sfidi ġodda għal-membri stati eh, bħal bħal eh, l-istrateġiji li wieħed irid ikollu qabel jibda jimplementa l-exante conditionalities il-diversi ehm, kriterji li rrid jilħaq. Ehm, però naħseb illi il-commitment rate, sa ovvjament aħna l-lum l-informazzjoni ta' 28 pajjiż fejn għandu x'qasam il-commitment rates, però iva bdew bdew jitlaw ehm, fil-figuri anke għaliex il-proċess ta' għazla project selection committees għabdu ehm, issa eh, il qabdu ritmu tajjeb. U naħseb illi eh, rridu nirrikonoxxu li l-membri stati għamlu l-almu tagħhom f'dan ir-rigward. Ehm, nifhem illi jekk inti jekk inti iva ma taċċellerax Eh, fċertu ċirkustanzi t-tlef l-iskop tal-politika nifisa, u l-għura rridu nkomplu naħmu sabiex eh, dik l-accelerazzjoni tkun hemmhekk. Ehm, eh, u aħna bħala presidenza fil-limiti tal-poteri li għanna ehm, ħankomplu naraw u anke nifmu x'wasal jekk kien hemm dew minn f'dan ir-rigward kien hemm mistoqsija wkoll mill-Italja f'dak li għandu x'jaqsam sospensjoni, eċetera, Naħseb illi hemmhekk ix-xogħol wieħed jibqa' miex skont ir-regolamenti ir-regolamenti stabbiliti. F'dak li għandu x'jaqsam il-viżibilità xi ħaġa oħra li rid ngħid illi illi f'dawn l-okkażjonijiet ħajkonna ċans bħala Kunsillu Parlament naħdmu flimkien u jiena nerġanajt nħarsu l-qoddim sabiex naħdmu fl-imkien b'dan rigward u nżidu l-viżibilità. Qed naħdmu wkoll anke ma' istituzzjoni oħra. Jiena kelli l-opportunità li inservi bħala sindku tal-lokalità tiegħi meta kont iżgħar u kont membru tal-Kumitat tar Per Pereżempju mal-Kumitat tar-Reġjuni ħankunu qegħdin nagħmlu eh, anke ċertu eh, dialogi pubbliċi biex anke fil-bliet u fil-reġjuni differenti nispjegaw kif intlaħqu eh, ċertu proġetti u anke biex in-nies ma jieħduhomx for granted kien hemm proċess, kien hemm inħaseb għalihom, kien hemm impjana eh, aktarx bil-kontribut ta' ċittadini u anke kemm il-darba intom bħala kumitat taħsbu li nistgħu naħdmu qudiem eh, flimkien f'dan ir-rigward jiena nara kif kif kif inkunu nistgħu nagħmlu dan. Hemm naħseb dettalji fċertu mistoqsi li forsi ma laħħax, Inu jieġeb pero kif se nkun jgħat maqom fil-plenarji ta' Strasburgu, fil-plenarji ta' Brussel u anke allura fil-ħin eh, f'dak il-ħin nkunu nistgħu anke niltaqa' maqom fuq livell individwali kemm il-darba jkun hemm irtiġa'. Thank you. Thank you, Minister. Grazie, Ministru. Għal risposti u koll. Kważi il-mistoqsijiet kollha. Nizgurak illi il-komitat tagħna huwa ambizzjuż ħafna. Aħna fukati fuq il-politika ta' koeżjoni u naħdmu fuq il- politika ta' koeżjoni preżenti ma anke fuq il-futur fuq dik tal-futur u namlu skrutinju tal-azzjonijiet tal-Kummissjoni u għada ħankomplu il dibattitu fuq l-implementazzjoni tal-politika ta' konfizjoni sejkon il-direttur ġenerali ta' Digi Reġio u għal din raġuni aħna se nkunu imsieħeb serju u attiv għal avvenimenti kollha li inti qed torganizza il-laqa eh, ministerjali informali u l-forum ta' koezjoni u l-inizjativi uħrajn li inti għetti programma. Inti għandek għal daqstant supporters għonek f'dan il-komitat fuq il-pjaniet fil-politika ta' koezjoni waqt l-presidenza ta' kamu fissem il-membri kollha tal-komitat nawguralkom suċċess fil-presidenza unita ma li tkunu tistaw toħolqu politiċi viżibbli ħafna fl-imkien anki. Grazzi, grazzi sinjuri. Unala il-laqqa, nintaqqa għada fit disa